suġġeriment tal-bidla. Tom tafu li l-Komissarju Lewandowski sar jiġi hawnhekk fid dissa u nofs. U hemmhekk ser nitkellmu dwar il-dokument ta' revizjoni review paper u l-aspetti li għandhom x'jaqsmu magħha. U allura nissuġġerixxi li eh, nibdlu xiftit eh, l-ordni tal-agenda u naqilbu punt tlieta ma punt ħamsa. U għal-stant eh, Salvador jkun jista jibda il-dokumenta riflessjoni u jkun jista jatina introduzzjoni dwaru. Umbat, meta jkollna il-dibattitu tagħna mal-kummissarju nistaw nistgħu niddiskutu l-elementi kollha flimkien. Għal daqstant, punt tlieta ser nagħmlu flimkien ma' punt erba. U fir-rigward tal-konċiljazzjoni tal-bira, Għafu li xie kollegi Eh, jridu jitkellmu fuq ċertu partijiet ta' dan id-dokument għadhom mhux qegħdin dawn il-kollegi però forsi jitfaċċaw tal-għodu. Toġobkom din l-idea nistgħu nagħmlu hekk? Ma u l-ebda oġġezzjonijiet? U allura minħabba li mhux qed nara li hawn ebda oġġezzjonijiet jiġġiet aċċettata din id-deċiżjoni avviżi tal-President, mawx ħafna avviżi minnaħa tal-President, din il-laqa hija web stream. Dan huwa l-ewwel aħbar u tieni huwa li fost il-koordinaturi aħna għamilna programm ta' ħidma s-sena d-dieħla u la darba nittrattaw l-ewwel stadju Nkunu nistaw eh, naraw kwistjonijiet settorjali u niddiskutu dawn il-kwistjonijiet Dastant stant l-agrikoltura, l-koezjoni, s-solidarjetà mbagħad politiċi oħrajn. Kol. Strategija tal-2020 li suppost għandha tiġi appoġġjata minn dawn il-politiċi. Għal daqstant aħna provajna namlu għacċara ta' xridu nfissru għawnek European Networks, Enerġija, Riċerka, Innovazzjoni. Iżda wkoll irridu nitkellmu dwar eh, il-politika barranija tagħna wkoll. U ma nistawx ninsew dak li qed jiġri fir-rigward tal-ċittadinanza fir-rigward tal-budget. tal ċittadinanza fir tal budget tal Dar ukoll għandu jiġi jingħata l-fondi. Ma naħsibx li ser jkollna laqgħa ta' tliet jagħtu nofs li eh, fuq fjen nifukaw biss fuq l-amministrazzjoni, jridu nitkellmu dwar f'xi stadju, u mbagħad ser niddiskutu wkoll ismi. Jiena nispera li intom il-koll għandkom fuq eh, qudiemkom struttura ta' dan ismiħ m'hemmx l-ebda smijiet marbutin ma' dawn iżda anke kieku aħna ġernajna l-affarijiet il-bira flaxija anke dal-għodu probabbilment kien ser ikun hemm il-possibilità li l-affarijiet jinbidlu u jkollna nerġgħu naġġornaw għal daqstan tajtkom biss l-istruttura ta' smiħa issa. Is-segretarjat ħadem bir-raqqa il-riżultati ta' bosta gruppi, kien hemm ħafna suġġerimenti. U intom tlabtu biex tgħidulna jekk stajtux tkunu parti mill-smieħ u tqalu iva, għalu le, u il-ġimgħa diħla għandu jkollna lista finali ta' nies li huma disponibbli li jiġu għaw jiddiskutu dawn il-kwistjonijiet magħna. l punt u li aħna bilna fil-laqa tal-koordinaturi li fil-rigward ta' titlu aħna ma kisir kon, ma jidniex eh, dibattitu semantiku għal sant, ma jidniex noqdu nid-dibattu fuq punti, eh, skużawni, fuq kliem individuali, fuq gruppi li joqdu jaħdmu fuq dawn l-kustjonijiet. Għandaq stant il-ftejm kien li aħna ser ngħidu li r-rapporter prezenta proposta u l-gruppi kollha issa huma mitluba li jibatu il-proposti tagħhom. Umbat il-proposti li ser joħorġu mill-grupp ser jiġu analizzati mir-rapporter, mbagħad ir-rapporter jkun jista' joħroġ bi proposta oħra. Umbat ser niddiskutu dan fil-laqgħa tal-koordinaturi li jmiss. jiena rrid titlu asir. Naħseb dik hi l Għalda ħaġa għal daqsat il-rapporter biex ma jċettax il-kommenti kolla tal-gruppi għaliex inkella ser nispiċaw titlu twil ħafna. L-ħar punt fil vizita tal-President għanid naridu nikopra ma' parlamenti nazjonali dwar dan ma naħsibx li ehm, laqa mal-Parlamenti Nazzjonali ser tkun biżejjed tafu kif inni ikonna dikjarazzjonijiet u daqshekk waqas ikonna ċans biex ikonna diskussjoni. Allura il-gruppi kollha mill-Parlamenti Nazzjonali li huma lesti li jiġu ġewwa Brussell jew Strasbourg kif jixtiequ, ovvjament aħna iva nistgħu nilqawhom, kena grupp kbir mis-Senat Pollak u aħna għattajna ħin twil maħħa, Kena diskussjoni twila dwar l istanijiet tagħhom u aħna wkoll edna xinu huma l istatazzjonijiet tagħna Minna taħħom li u koll jina serna bozza bitra lil dawk responsabbli għall affarijiet Ewropej fil-parlamenti nazzjonali u jekk huma ma jistgħux jiġu hawnhekk, ma jistgħux ikunu preżenti, huma forsi jistgħu jagħtu opinjoni jiena ser nibgħat din litra dal-waqt. Jekk xi ħadd jagħkom għall-inqas tafu kif qed jaħdmu l-affarijiet. Issa ser ngħaddu għall ofol tal-aġenda tagħna.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 Huwa diffiċli ħafna li naħsbu dwar kwistjonijiet ta' sostanza figuri u time limit għal daqstant jena għadin il-kwistjoni. Forsi rapporter jista' joħroġ eh, reflection paper biex ikonna iktar opinjonijiet dwar dan u għaliex din ir-responsabilità tagħhom dwar smieħ Eh, għanna nitkelmu dwar eh, l istagġa tal-2020 u jisnatin ġo vekju mawnek fl-Europa. Kun tajab li konna xie ideas minn barra eh, pajjiżi bħal per eżempju l-Indja, ċina u oħrajn li dawn ser jibdlu forsi l-mod ta' kif aħna ser naraw situazzjoni. Għadda sanzi kun tajab li kon opinjonijiet minn kontest estern fil- Foreign Affairs Iraq kien hemm dokument dwar din il-kwistjoni ganze Menge Anregung gegeben worden uh, und ich glaube, das Sekretariat für ħafna kummenti ġew smajna ħafna kummenti u s-segretarjat qed jipprova jilħaq bilanċ u jiġna siguraw li nies uh, äh, jazbu xiftit iktar minn perspettiva oħra jridu jkunu pera disponibbli sa fi rigward ta' żmien, tul ta' żmien. Aħna qbilna e, dokument ta' ħidma l-2020 madwar 15 e, ilu u aħna deċidejna li ser niddiskutu fis-6 ta' Diċembru Se diskussjoni dwar da, tul ta' żmien u Salvador ser jagħtina x'informazzjoni. Nadu għal punt 5 li issa jgħat punt 3 fuq l-aġenda tagħna. Suppost intom għandkom il-dokument riflessjoni, reflection paper, il-ġdid, u meta tmorru lura fl-uffiċċji tagħkom, ser ikun qed jistennikom fil inbox tagħkom dan ser jisibu fil inbox Salvador Kjoġbok. Grazzi, Signor President. Dwar titlu. Ġeta rapporter i għalin zommu l-artiklu fil-qosor kemm jista' jkun għal raġunijiet ta' rapport Però sfortunatament fl-aħħar mill-aħħar tisib konsent mal-gruppi politiċi l-oħrajn u l l-unika ħaġa li nista' ngħidilkom jiena hija li t-titlu mhux ser jkun itwal minn tliet linji. dokument tal-lum huwa xi ftit iktar tekniku. dwar il-budget tal-komunità fil-laqa tal- konċiljazzjoni l-bira jissur l sur qal li jekk inti tagħmel top-up tal-budget li ma seħawx u ġew e, rifadli l-istati membri minn dawn l-aħħar snin, dawn jammontaw għal 50 biljun euro. U dan huwa iktar minn terz tal-budget annwali. Dan ifisser li l-kwestjoni tal-budget hija kwestjoni importanti ħafna xirta waħda U aħna għadna mhux qed jirnexxielna nagħmlu disbursement tal-budget annwali u hemm ċertu impatt ukoll. Artiklu 317 ta' trattat jgħidilna li aħna għanna bżon li l-Kommissjoni tsegwixxi l-budget tifsiem l-Istati Membri u żżomm f'maħħa il-prinċipju ta' maniġjar tajjeb finanzjarju. Allura, parti minnu mhux qed jiġi intużat u għet jieġi rimborsat lill istati membri. Allura dan ifisser li l-anijiet li aħna fassalna għalina stess mhux qed jintlaħqu dawk l-anijiet li aħna vvutajna lihom fil-Parlament Ewropew. Dan huwa wieħed mill-elementi ewlenin u fil-fatt dan wassal għal-Parlament, il-Kumitat tal-Budget, Kumitat tal-Kontroll tal-Budget biex ikun kontra il-Komissjoni u il-Konsil u għallura fil-Komitat tas sur dinja kwistjoni li aħna rridu nittrattaw. Qabel ma tikom iktar informazzjoni xten ringrazzja li staff ta' segretarjat tal-għajnuna. Hemm problema però fil-kwistjoni dwar simplifikazzjoni aħna għadna xorta waħda qegħdin nistennew għal komunikat minn naħa tal-Kummissjoni u dan għadu ma wasalx. Għana kunnet nittamaw li dan ser saf novembru iżda jider li ser jkun disponibli bissa mill-bidu ta' Deċembru. La darba l komissjoni tibat din il-simplifikazzjoni lilna jiena nista' inkorpora l-idea ta' simplifikazzjoni tal-budget fid-dokumenti għaj U għallura hawnhekk qed nifoka fuq maneġjar finanzjarju u l-kwalità tal-infiq. U mbagħad iktar tard ser ikonna eh, studji dettaljat ta' simplifikazzjoni. Allura, fil-rigward ta' kontroll u maneġjar tajjeb, fil-dokumenti fuq paġni 2 u 3 ser jisibu il-prinċipi li jagħmlu parti mill-eżekuzzjoni tal-budget tal-komunità, l-effettività tiegħu. Dawn huwa prinċipji li huma fil-qofol tal-qorti tal-awdituri. U wara smieħ li ser ikollna ċirkun hemm tliet possibilità, hemm tliet possibilitajiet li qegħdin fil-regolamentazzjoni finanzjarja, maniġer ċentralizzat, maniġer sum u dak konġunt. Maniġar ċentralizzat, centralized management mill-Kummissjoni għandhom patt fuq uħut mill-istituzzjonijiet bħal per eżempju il-Bank ta' Investiment Ewropew. Dawn eh, il-korpi tal-komunità jistaw jimmaniġġjaw u mbagħad il-qorti tal-awdituri jistaw jimmonitorjaw dak li qed jagħmlu. Fil-Kumitat Xur aħna iktar qed naħsbu dwar li maniġjar maqsum shared management ġifieri. Dan huwa terz tal-infiq tal-komunità. Allura, fl-maniġjar naqsum shared management, Komissjoni għandha rwol kumpless ħafna L-Stati membri kellhom il ruol ta' implementazzjoni u allura huma jridu jitrattaw dan is-settur tal-budget li huwa suġġett għal nisiraċ mill-qrib ħafna tal-Kummissjoni. L-Istati membri jieħdu responsabilità li jmanaġġjaw il-fondi tal-komunità u fl istessin jassiguraw li il-metodu integrat tal-immaniġjar u l-kontroll jiġi introdott biex ikollna ehm, positive statement of, of assurance. Din hija xi ħaġa li l-Parlament ilu jitlob għal ħafna snin issa. U ma kienx possibbli li jinkiseb minħabba problemi minnaħa ta' benefiċjarji finali manager konġunt, joint management, jiffoka fuq fondi ta' koezjoni. Il-koezjoni għanda ċertu problemi marbutin maħħa fi rigward ta' implementazzjoni tal-budget u din hija xi ħaġa li hija soġġetta l-iskrutinju tal-qorti tal-awdituri għad hemm xi żbalji. U dawn l-iżbalji fl-implementazzjoni u għajmu kol xi kritiċizmu dwar ineffiċenza fuq l-infiq ħata tal-Istati membri. F'rigward tal-agrikoltura u għamminnu per eżempju li l-immieġjar integrat <coughs> kellu tnaqis kien ġi mtejjeb u kien hemm tnaqis uh, kbir fl-iżbalji mnata dan sar minn laqa tal skużawni mill-qorti tal-awdituri. Allura f'rigward tal-agrikoltura l-kwistjoni ħadmet tajjeb ħafna waqt li kontrolli tal-immaniġara l-politika ta' kohezjoni fil-fondi strutturali għad jonqosom xi xogħol iktar intensiv minn aħħar tal-Kummissjoni. Jidher xorta però li kien hemm titjib ta' vera fil snin finanzjarji riċenti maġġar konġunt, per eżempju, mal grupp internazjonali pal per eżempju Nazzjonijiet Uniti. Rwol importanti u sinifikanti. Aħna għatma ftemna mal-Kommissjoni, prezentajni xi emendi għal preziduri tal-Partit biex nipruvaw intejbu l-prospetti tal- eh, monitorat tal dawn il-fondi li huma mirati għal korp internazzjonali għaliex aħna qegħdin nużaw ħin kollu u niċċekkjaw kif qed jintużaw dawn il-fondi u qed nitkellmu dwar organizzazzjonijiet bħal pereżempju n-Nazzjonijiet Uniti. Sta wieħed minn ruoli ewlenin tal-Parlament Ewropew huwa li jkun hemm maniġjar sħiħ totali tal-fondi tal-komunità problema oħra għal din eh, dawn il-kwistjonijiet. U eh, hija nuqqas ta' għal dawn il-fondi. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar donatur internazzjonali. Pero hemm profili iktar baxx fil ta' dan għal sam Senior President. Dan huwa importanti ħafna waqt li aħna nipreparaw għal perspettivi finanzjari li jmiss. Kifet fir rigward ta' simplifikazzjoni, se hemm kapitlu iktar tard dwar dan, darba l-Kummissjoni tibgħat il-komunikat tagħha. Aħna maħniex idinaw biex nassiguraw li konna l-aħjar livell ta' fondi. Trikwart <coughs> l-opinjoni pubblika fl-Istati membri li għandhom livellu għalli ta' sensitivita fil rigward tal-mod ta' kif l-Unjoni timplementa l-budget tagħha, aħna rridu nassiguraw li aħna iktar effiċenti, ħafna iktar effiċenti. U rridu nkunu viċin għall implementazzjoni 100% u l-manager. Bizballi fil-manager għandhom ikunu zero. Issa għadin fi żmien fejn tiżir ħafna iktar diffiċli. U bieċar implementazzjoni iktar ċara tista' toffrilna situazzjoni aħjar u din tista' tippermettilna li nifrankaw fil-budget tal-komunità kien ixin għamlu iktar effiċenti. Sa rigward ta' kwistjoni ta' semplifikazzjoni din hija wkoll xi ħaġa importanti ħafna intom il-kol membri mażulin l-Ewropej u li jużaw il-fondi tal-komunità u u programmi daw kolla li kellhom xi konnessjoni mal-programmi tal-komunità u fondi Nafu li jekk meta jilmentaw, dawn jilmentaw fuq il-komplessità l-kbira li hemm fil-rigward ta' kull dawn ir-regoli ġeneralment ikunu differenti bej programmu u ieħor huwa diffiċli ħafna li nkunu ċari dwar il-mod ta' kif eh, jiġu manġet dawn programmi u għandaqstant jħolqu problemi u zbali Ħafna drabi ir-regoli ta' implementazzjoni għal programmi differenti ma jkunux l-istess u dan jagħmel ħafna iktar diffiċli li jkollok kontroll amministrattiv u hemm problemi wkoll għal beneficjarji żgħar. Spiss nitkellmu dwar komunitajiet żgħar li jkollhom kapaċità amministrattiva żgħira ħafna, baxxa ħafna hemm proċess ta' simplifikazzjoni pjanat u regoli tiġi preparati bħalissa. Il-mod ta' kif regoli huma interpretati jaqta il-prinċipju ta' sussidjarjetà u ma jidux nisfurtaw il-Kummissjoni li timponi regoli ta' implementazzjoni proċeduri ta' kontroll li spiss ikunu possibbli li jintlaħqu. L-esperjenza turina li dan huwa li għanna nagħmlu fil-futur. Għaliex bħalma tafu l-komplessità tal-immaniġjar kibret ħafna u mhux naqset. <coughs> u spiss programmi tal-komunità mhux qed jiġu implementati minħabba beneficjari finali li ma jridux jieħdu r-riskju li applikaw għal fondi tal-komunità għaliex huma konxi li hemm possibilità li għamlu żbalji bat jispiċċaw bi problemi legali mal-Kummissjoni jew mal-Kwerpi tal-Stati Membri. Allura, effettività u l-efficienza tal-ekonomija. Issa fuq paġna 6 taraw għatta kwistjonijiet li aħna rridu naħsbu dwarhom issa u fil-ġemat li ġejjin u importanti nissimplifikaw simplifikaw, nsaħħu <coughs> u l-implementazzjoni għanna jisir b'montajja fil-rigward ta' l-irmizju ta' Ewropew, għanijiet ċari, rridu naqsu l għanta regolit u kol u kol simplifikazzjoni ta' regol proceduri xaġa ver importanti. Il-riskju ta' zbalji ser jibqajem xorta wahda, iżda l-ispejjeż ser eh, naqsu ħafna. Issa jek tara l-cost benefit analysis tal li maniġjar inti tista' tnaqqas ir-riski. Irridu ntejbu li maniġjar finanzjarju u l-kontroll, metodi tal-kontroll fil-Kummissjoni u kooperazzjoni mal-Istati Membri għal daqsan Sinjura President. Ser nirrepeti din hija dan huwa dokument tal-bidu u la darba jkollna komunikat minn għadha l-Kummissjoni ikonna dokumenti, ħafna dokumenti fuq simplifikazzjoni u titjib tal-budget. Grazzi. Salvador, nur nochmal zu... Äh, Grazzi tassew, Salvador. Għal boħra, nishtiq ngħidilkom li għandna żewġ dokumenti oħra li aħna nistgħu nkomplu naħdmu bihom qegħdin fuq il-desk tagħkom diġà. Wieħed minnhom huwa rapport minnaħa tal-qorti tal audituri u ma jitkelmu dwar il-manager tal-finanzi kif jistaw jitibu. Mbatem hemm dokument minnaħa ta' Dipartiment tal-Politika tagħna illi huwa bħal taqsira huwa jiġbor flimkien l-informazzjoni kollha marbuta mal-għada tal-perspettivi kif ukoll l-implementazzjoni u kif qegħdin avanzaw dan ir-rigward. Dan l-iktar fid-dawl ta' flessibilità li aħna daħħanna f'dan kollu. Naħseb li hemmhekk tistaw taraw il-pressjoni illi l-perspettivi finanzjari kellhom mill-bidunet. Issa min jixtieq jitkellem iva hekk jogħġbok. Grazzi. Jekk naraw l-annessi, l-annessi tekniċi f'paġna 7, paġna 8 ta' dan id-dokument u nikkalkulaw nindunaw illi l-implementazzjoni f'dan il-periodu finanzjarju 2007-2008-2009 huwa 2.5% għar minn kif kien f'dawn l-aħħar snin dan ifisser 96 sa 95 fil-mija ta' implementazzjoni fl-aħħar snin kien 98.5 fil-mija u iktar. Issa msoqsjawnek hija dan huwa ħażin jew dinja xaġa tajba, m'hemmx tweġiba wieħed irid janalizza li x'jekk naraw l-ewwel snin ta' dawn din il-perspettiva finanzjarja u l-ewwel tliet snin tal-perspettiva finanzjarja preċedenti, dik preċedenti kienet ta' 85% sa 89. Għalek ninsabu f-situazzjoni aħjar, imma f'għandu xaqsam l-implementazzjoni u l-pjanar aħna ninsabu għar. l mistoqsi għardu nwiġbuwa. din xaġa tajba, xaġa għazina. It-tini, mistoqsija naraw paġna 8. Nistaw naraw fejn l-implementazzjoni hija pjuttost inqas. Hemm tlet headings, mhux l-ewwel mhux it-tieni, imma headings 3 4 5 huma inqas implementati ta qabla mal-ewwel tnejn. X'in il-problema? Pjanar ħażin jew inkella nuqqas ta' riżultati dwar il-dokumentazzjoni. Diffiċli nispjegaw. It-tieni ħaġa dwar il-karta ta' riflessjoni fejn hemm kusturiet marbuta mal-fondi ta' kohezjoni ta' 11%. Mill-2007 tiġi implementata sistema fuq tlet livelli li huwa maniġjar, kreditjar u awditjar. Skont l-analiżi u studji minn diġi reġo din is-sistema fuq tlet naħat minn punt di vista partikolari tnaqqas in-numri ta' żbalji iżda mod sinifikanti iżżid il-ħin ta' implementazzjoni dis sistema fuq tlet livelli iżżid il-ħin minn wieħed punt wieħed għal 1.2 ta' sena. U għalhekk jiena biex naqsu l izbali nixtieq ngħid, nishtiq nixbet l-attenzjoni ta' rapporter dwar dawn iż-żewġ affarijiet għaliex dawn l-annessi jekk nanalizzawhom irridu nwieġbu għalihom ukoll. Għaliex hemm differenzi bħal dawn dan huwa tajjeb jew ħażin fl-aħħar net. Grazzi sew. Iva, jew niġbru l-istoqsijiet, l-nervu li għoraja. Jina nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom dwar rapportajiet tre dwar simplifikazzjoni dwar il-programm ta' riċerka, il-programmi ta' riċerka u ta' innovazzjoni, kontrapporter rapporter għalihom, il-rapporter, il-rapport ġi votat fi tre bla posta gruppi politiċi kollha u aħna se nivutaw fil-mini plenarja ġewwa Brussell f'Novembru, fl-11 ta' Novembru. Għalda stantina nħoss il l-Kummissjoni ser tagħmel is-simplifikazzjoni dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni bħala verifika qabel ma jattestendi semplifikazzjoni għal programmi l-oħra. Jiena nixtieq ngħid il-rapport ħares li ċiklu kollu tal-programm minn duk hemm id-definizzjoni tal-prioritajiet għall-għażla tal-proposti għall-awditjar u anke s-sem tal-istati membri fl-approvazzjoni. ċiklu kollu għal dastant. Il-komplikazzjoni hija kbira ħafna anke l-interpretazzjoni tar regoli minn servizzi differenti fiħdan l-istess DG minn DG għal DG oħra. Hemm interpretazzjoni totalment differenti, hemm ħafna affarijiet nagħmlu biex il-programmi jisiru aktar faċli wieħed ikollu aċċess għalihom. Dan ir-rapport huwa għaddu biss il-bidu issa li tara ħaġa importanti sejra tkun l-implementazzjoni minnaħa tal-Komissjoni u din ser tkun xi ħaġa tassew diffiċli, kompitu diffiċli għax mhux xi ħaġa faċli wieħed jissemplifika jiena konxa dwar dan. Imma jekk il-Komissjoni jirnexxiela tissemplifika dawn il-programmi ta' innovazzjoni ah, tkun xi ħaġa tassew importanti illi din is-semplifikazzjoni tiġi estiża jew adattata għal fondi strutturali, per eżempju, grazzi tassew. Iva, grazzi. Onorevoli Farm, għandi żewġ riflessjonijiet. L-ewwel net. Hemm ħafna informazzjoni interessanti li qegħdin natawa hawnhekk din ħaġa ta' sew siwja. Forsi hemm żewġ affarijiet oħra nixtieq nżid. L-ewwel aħna dejjem niddiskutu ħafna dwar differenzi bejn l-impenji u il-pagamenti. Għaliex għandna din il-problema? minn punt di vista teoretiku, kollox irid tkun 100% kieku d-dinja kienet perfetta, l-budget jiġi deċiż, l-impenji jirdu jkunu l-istess, il pagament jirdu jkunu l-istess. Kieku d-dinja perfetta minn punt di vista teoretiku, hekk għandu jiġru, ma dan qatt ma jiġri, u dan nafuħ sew, urdu naraw għaliex ma jiġrix. Għonek rapporter jistida l-Komissjoni biex tamel evalwazzjoni ta' dan, ta' għandu xjaqsam l-amministrazzjoni komuni. Naħseb li konna evalwazzjoni ġenerali tal-problema. Għaliex xinu ma raġunijiet fejn dawn l-impenji li jiġu implementati u ma dejjem inqas mill-budget u l-pagamenti huma konsiderevolment ħafna inqas. dan naraw ukoll matul iż-żmien u jrid ikollna analiżi ta' dan. Għaliex dejjem niddiskutu dan fil-Parlament kull sena tal-budget dejjem kienet il-politika tal-budget li nqarbu il-pagamenti viċin l-impenji illi jiġu implementati. Imma qatt ma rnexxielna jiena nixtieq li jkollna analiżi aktar ġenerali ta' dawn il-problemi. Kum biss meta dawn jiġu implementati li mbagħad nkunu nistgħu naraw ir-riżultati. Naħseb illi konna wisq perspettiva ta' kontroll. Din hija ħaġa importanti imma irridu wkoll il-perspettiva tar-riżultati. Ftit tal-ġimgħat ilu jiena mm, zort prodott ta' fond soċjali f'pajjiżi huma kellhom awditur minn Brussell hemmhekk il verifika id-dettalji kollha numru ta' parteċipanti jrid ikun ugwali eh, daqs numru ta' ikliet. Iżda ħadd ma staqsi dwar staqsa dwar ir-riżultati ma rnexxilhom jiksbu l-integrazzjoni tal-immigranti fis-suq intern, fis-suq tax-xogħol, ħadd ma staqsa dwar dan. Imma huma verifikaw l-ikliet u l-parteċipanti irridu nifukaw aktar dwar ir-riżultati U jekk dan għandna nagħmlu irridu analiżi aktar ġenerali tal-implementazzjoni. Din hija l-ewwel ħaġa. It-tieni Iċ-ċiklu ta' implementazzjoni. Hemmhekk għandna problema u din irridu niddiskutuha. Dan huwa marbut ma' dak li semma James Ellis dwar il l-MFF, meta jkonna dan il-periodu strutturali, nafu li fl-ewwel sena ma jiġri xejn. Kulħadd u għamħasseb dwar l-pjanar, moħħu fl-pjanar biex japplika regoli l-ġodda, jirranġa l-burokrazija. It-tieni sena iva xi proġetti jibdew jitwet u fit tillet sena aħna nibdew nittamaw li kollox ikun mhix sew u fir-raba sena kulħadd jibda jaġġel il-pass. Imma din hija l-problema hawnhekk għaliex eh, meta ta' bilħaq kulħadd ikun qed jagħmel xi ħaġa nkun wasalna fis-seba' sena, u mbagħad ikun nofqu kollox għaliex jibda perjodu ġdid b'regoli ġodda u kollox jarġa' jibda kważi mill-bidu. Forsi mhux mill-bidu għax nafu illi għandna ftit ta' snin disponibli biex nimplementaw il-proġetti. Iżda tkun xi ħaġa interessanti illi naraw kif jidher ċiklu ta' implementazzjoni. Kemm nimplementaw matul l-ewwel sena, mbagħad matul it-tielet u raba' sena, mbagħad għal darba ġew nibdew mill-bidu. Din mhix xi ħaġa effiċjenti, mhux użu effiċenti ta' riżorsi tal-Unjoni Ewropea. Jiena konvin dwar dan. Hemm mod kif aħna dan intejbu, kif aħna ntejbu permess ta' perjodi li nikbu fuq xulxini u pjanara aħjar ma nafx. Irridu nagħmlu analiżi aħjar ta' dan għaliex naħseb illi aħna qegħdin nużaw ħażin ħafna mill-fondi tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fil-fondi strutturali imma jista' jkun anke fi programmi oħrajn. Hemm mod kif aħna jista' jkun analiżi ta' ċiklu ta' implementazzjoni permezz ta' ċifri imma nanalizzaw il-problemi wkoll u x'nistgħu nagħmlu dwarhom. Għaliex din hija xi ħaġa tassew meħtieġa meta aħna niddiskutu dwar kemm ser iddum il-perspettiva finanzjarja li jmiss ħames snin, seba' snin jew għaxar snin, għaliex ħames snin toħolqilna problema kbira jekk fl-ewwel fit-tieni u t-tielet sena aħna ma nħolqux riżultati, ma niksbux riżultati, ma nagħmlu xejn. Huwa aħjar ikonna seba' jew għaxar snin. Din hija t-tieni rikjesta tiegħi, jekk aħna jkollna analiżi tal-ċiklu ta' implementazzjoni naħseb li tkun xi ħaġa ta' sew sewja, grazzi. Iva, Joran, inti wet illi kont se tkun fil-qosor. U ma żammejtx mal-weda tiegħek. Issa nixtieq nilqa lill-Kummissarju, nagħtik merħba hawnhekk sul-Kummissarju għanna xi eh, mistoqsijiet oħra, xi kwistjonijiet oħra fil-aġenda tagħna dwar suġġetti oħra, inti tixtieq titkellem issa? Imma trid iżżomm fil-qosor ħafna. U nixtieq tweġibiet fil-qosor ukoll. Din id-darba ser iżżomm fil-qosor. Jiena naħseb illi l kwistjoni ta' reviżjoni ta' nofsi żmien tal-programmi attwali u kol fi rigward tal-implementazzjoni tal-perspettiva, din għandha tkun priorità għalina għaliex jekk le f'rigward ta' Ewropa 2020 aħna wkoll ser ikonna nitkellmu dwar affarijiet ġodda, bidli ġodda. U minn dan il-punt di vista naħseb illi aħna irdu naħsbu dwar dan flimkien ma' rapporter l-iktar f'rigward ta' din il-kwistjoni dwar il-mistoqsijiet li għanna għanna u nitrattaw. Forse nistaw nejdu illi aħna nistaw naraw x'nistgħu nagħmlu b'dan. Aleksandra Alvaro kjożbok fil-qosor. Grazzi tassew. Dwar dak laqal is-sur farm, jiena naħseb illi għandu raġun u oħrajnek qalu wkoll illi dwar l-użu ta' dawn il-mezzi u il-verifika tagħhom dan huwa minnu dwar l-analiżi ta' l-implementazzjoni qed nitkellem. Iżda din trid tkun koerenti u konsistenti. Aħna hawnhekk ma nistgħux ngħidu fil-kumitat tagħna illi d-dinja ħaġa meħtieġa imma mbagħad fil-proċeduri normali tal-budget ikun hemm emendi illi jitresqu. U James Ellis ukoll rid li jkun hemm verifika ta' effiċjenza oħra. Għaliex dan jista' jwassal għal nuqqas ta' koerenza. Jekk aħna pereżempju ma narawx illi jkun hemm xi flus li nataw l-NGOs dan huwa wkoll marbut ma' programmi oħra u x'jiġri fil programmi oħra. Dan irid evalwat ukoll f'entitajiet oħra. Tajja wis samajt fil-qosor, li president Inti samajt il-James Ellis. L-Onorevoli Miss huwa l-Onorevoli De Jong, un James Ellis. Iva, Signor President, jina ser nżom fil-qosor. L-ewwel net naħseb li hemm rabta bejn in-numru ta' stati membri li benefikaw minn ċertu l l-injiet tal-budget u l-problemi ta' kontroll. Il-fondi kollha jirridu imorru għand l-istati membri kollha jew inkella għandna nirriservaw ċertu fondi għall-ifqar stati membri. Naħseb li hawnhekk għandna bżonn ċertu effiċenza. Tieni net jekk naraw dak li ntqal li aħna għandna bżonn aktar monitorat fuq ir-riżultati u mhux fuq eh, kontrolli marbutin ma' l-input. Naħseb li anke hemmhekk nistgħu noħolqu ċertu effiċenza aħjar. Nixtieq infakkarkom illi din il-ġimgħa Transparency International ippubblikaw eh, l-indiċi tal-perspettiva tal-korruzzjoni. U erba sati membri għar mis-sena ta' qabel, noqdu attenti x'namlu. Dwar ġlus maquda. Jiena wkoll kelli l-esperjenzi tiegħi ma' ġlus maquda huma s-soltu ma jippermettux biex inti tkun tista' tuża l-awditjar tiegħek, iżda jekk inti tagħmel pressjoni bħala l-akbar donatur kif spiss tkun l-Unjoni Ewropea, naħseb li maġlus maquda nistgħu eh, nresqu aktar kontrolli L-aħħar punt l-aġenziji huma jissemmew fil-karta ta' riflessjoni u naħseb dawn irdu ma għaliex hemm ħafna problemi marbuta magħhom. Grazzi. Grazzi, James Kjożbuk. Umbaħt l-nervu li kostan saki. Għandi punt partikolari. Qabel ikonna l-finanzjar għal 2013 u meħtieġ li aħna namlu verifika fuq l-amministrazzjoni tal-fondi attwali. Hawnhekk fid-dokument tal-qorti tal-awdituri naraw illi l-ikbar infiq fl-oqsma fejn hemm eh, djufijiet huma dak multianwali irdu naħsbu dwar it-tul tal-perspettiva finanzjarja imma l-iktar punt importanti huwa dwar riċerka u l-iżvilupp. Dan il-punt diġà semma hemm website bi 13,000 riċerka illi jirrifjutaw li jirrekoperaw mal-programmi tal-IRD għaliex raw illi ma kienux amministrati b'mod effiċenti u e- opinjoni b'saħħitha li tgħid il dawn il-flus li rridu jgħaddu għand l-istati membri jridu jiġu amministrati b'mod aktar effettiv għaliex is-sistema kollha qiegħda teħel eh, min qed jonfoq flejjes b'mod mhux ġustifikat. Jien għandi problema f'kostitwenza partikolari bħalissa, allura dwar dan, Sinjura President, id naraw kif qed jintefqu l-flejjes qabel ma nimpenjaw ruħna għal aktar flejjes għaliex jekk li ħadd muħaj kun qed jamministra programmi oħra ġodda għaliex ħadd ma jrid ikun parti minnhom sa fejn qed nifhem jien. Kostanza. Grazzi President, jina nishtin għajem zewċ punti, l ewwel net, dwar l-amministrazzjoni tal-fondi. Fil-politika ta' koezjoni, aħna għanna problema fil-rigward ta' l-implementazzjoni ta' regoli differenti tal-fondi. Issa qegħdin nippruvaw biex noħolqu xi tip ta' simplifikazzjoni. Din hija xi ħaġa tajba illi ssir tajjeb li naħsbu dwar regoli simplifikati. Mhux biss fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni, imma irdu naraw ukoll x'regoli komuni jista' jkollna f'dawn il-fondi kollha jew nkella riżorsi finanzjari, programmi ambjentali, programmi ta' taħriġ, kif ukoll politika ta' koeżjoni. Dan għandna nagħmluh biex dawn ir-regoli kollha ikunu sempliċi, trasparenti, effiċenti, u mbagħad ikunu jistgħu jiġu implementati b'mod ġenerali biex kull min irid japplika l flejes Ewropej ma jkollux għalfejn ikollu regoli differenti f'kull font differenti, f'kull program differenti. Jien naħseb li din hija part integrali mill-problema naf il-Kummissjoni kienet qed taħseb dwar dan. U jekk dan indirizzawh Naħseb li ta' bilħaq jgħina biex aħna niksbu aktar effiċenza naħseb li għan għandu raġun li din il-verifika mirata lejn ir-riżultati titkun aktar tkun aktar meħtieġa f'dan ir-rigward. Kien hemm esperjenzi li jistgħu jiġu verifikati mill-qorti tal-awdituri. L-qorti tal-awdituri mhix kuntenta bil-mod kif qed jintef u l-flejjes u l-implementazzjoni. Jiena naħseb illi bħala istituzzjonijiet Ewropej aħna wkoll għandna l-ħtija jekk il din il-kurvajja ftit baxxa dwar politika li bdiet fl-2007 u mbagħad f'Ġunju tal-2007 rajna illi kien hemm xi 12 il-programm illi ġew autorizzati minn ħata komissjoni Ovvjament din hija sitwazzjoni fejn li reġuni ma jistawx jaċċettawha. Jekk il-Kunsill jitratta dawn id-deċiżjonijiet qabel l-aħar tas sena preċedenti 2006 minn mela allura ma jkunx hemm bżejjed ħin għall preparazzjoni għat-ħejja. Nasab li jista' nisabu f'pożizzjoni aħjar għaliex f'dawn l-osma kollha fejn hemm il-kodeċiżjoni wara li dal fis-seħ trattat ta' Lisbona, issa aħna ta' bilħaq nistgħu nippruvaw nagħmlu d-deċiżjonijiet tagħna hawnhekk. Imma mbagħad il-Kunsill irid isegwina. Dan jista' jitejjeb din il-kurva. F'dawn l-aħħar snin Kiku dan ma fissajni minn qabel, naħseb illi dan seta jitejjeb ħafna l-efficienza, u l-efficienza tista titjieb aktar. Issa, l-onervol der kuan u bat l-onervol portax. Bat Salvador. Bat nal u l-lista tal-kellima dwar dan il-punt. Iva, grazzi, President. Jina se nitkellem dwar żewġ affarijiet fil-qosor, l-ewwel dwar l-implementazzjoni baxxa implementazzjoni bassa tal-politika ta' kozjoni u fondi strutturali, jina nasib li l-għadu li rdu namlu, hija li provaw nitċaraw ir-responsabilità. Ta' min ir-responsabilità? Din hija tort tal-Kummissjoni, Tija tal-Istati membri jew tal reġuni li hemm implementazzjoni baxxa. Jew inkella l-sponsors tal-proġetti pereżempju. Irdu nistaqsu jekk hemm xi kontroll eċċessiv fuq il-proċessi u dan jista' xi l implementazzjoni baxxa wkoll. Din hija mistoqsija lenija Parti mid-dokument li ġi preżentana huwa marbut mal-amministrazzjoni komuni dan jgħid illi hemm żieda eh, fil iżbalji ta' 11%. Ovvjament dan mhux rata ta' żbalji ta' 11% ma tal-fondi li jinsabu friskju. Dan huwa punt importanti dunżommu f'moħħna, dunżommu f'moħħna wkoll li hemm differenza bejn rata ta' żbalji u l-frodi xi drabi id-diskussjoni ma nagħmluhiex. Ovvjament l CA ser ikun qed jagħmel rapport fil ġnamati li ġejjin u jiena nittejja eh, naħseb li dan it-titjib ser jiġi misħuq fi dan ir-rapport. Il-bilanċ diffiċli li aħna niksbu għal bilanċ bejn il-proċessi simplifikati fejn aħna naqblu illi l-proġetti simplifikati huma parti mis-soluzzjoni u wkoll amministrazzjoni finanzjarja li timxie ħajrin. Naħseb li fil-passata minna sforzi biex nipruvaw niksbu dan il-bilanċ. Per eżempju, il-Kummissjoni resqet pjantazzjoni. U forsi rdu naraw dan il-pjantazzjoni u naraw jekk irnexxix. Jekk irnexxix biex jikseb simplifikazzjoni akbar. Hemm eżempju oħra fejn il-Kommissjoni ippruvati tajb l-affarijiet, per eżempju, issa f'ċertu reġuni hemm kontratti ta' fiduċja pereżempju f'Wales aħna għandna dawn il-kontratti ta' fiduċja fejn il-Kummissjoni tara l-sistemi ta' amministrazzjoni finanzjarji u jekk jaħsbu illi dawn huma tajbin u qed joħolqu flessibilità f'dak ir-reġun. Mela allura huma jistgħu jkomplu għaddejjin bl-affarijiet mingħajr ħafna interferenzi. Hemm eżempji tajbin li rridu nsegwu u aħna ma rridux narġgħu nifintaw l-affarijiet minn ġdid irridu naraw dawn l-inizjattivi dawn l-eżempji u naraw x'qed jaħdem u xmux qed jaħdem u forsi dawn l-eżempji nistgħu nistenduhom għamal ġejjieni. Grazzi. Miguel. Tret punti fil qosar L-ewwel nett, fl-aħħar mill-aħħar jidher li hemm differenza sostanzjali bejn ix-xogħol qed isir il-prinċipji tiġu applikati għal raġunijiet ta' agrikoltura u oħrajn tiġu applikati għal koezjoni. Fin huma dawn id-differenzi eżattament? Illi xaw differenzi, x'inhu huma dawn id-differenzi? It-tieni mistaqsija. Il-kollega tagħna Sur Garriga forsi għandu xi indikazzjonijiet. Tat-tip ta' ta' ċifri li għandhom xaqsmu mal-budget li qed nitkellmu dwarhom. Meta qed nitkellmu dwar implementazzjoni fuq li iktar baxx. Fil-proċess ta' adozzjoni tal-budget, inevitabilment ħan n nimplementaw fuq livell baxx. Ħaġa Il-mekkanizmi ta' kontrolli li huma marbuta mal-programmi varji Forsi dawn it-tip ta' kontrolli jistaw jiġbdu distinzjoni bejn proġetti li għandhom xasmu ma' investimenti zaru dawk li għandhom xasmu ma' investimenti kbar, f'dak li għandu xasam il-metodologija l-punti huwa li jekk inti tħares lejn il-kooperazzjoni tal-iżvilupp, l-azzjoni esterna ġifiri. Meta l-fondi jiġu mqasma mal proġetti li jiġu jgħet jitoħsibom imprizi zzar, dik hija importanti li nqisu ma ħafna drabi il-tiġiet ta' kontabilta, reportar u hekk qed jiġi jtiħu ħafna flus, qed tqum minna ħafna flus. Hemm ħafna burokrazija, qed jiswinna ħafna u għet neħlu miljoni ta' euro, allura dawn il-proġetti żgħar. Mux tajab li konna proċeduri iktar semplifikati? Iva, grazzi. Mela, ma jistax ikun li kollegi tib għaw jgħidu ħajżommu fil-qosor, għax mux veru, u għaxin għoddu nittama, ma ta' għoddu jgħidu ħazzomu fil-qosor. Salvador, kjoġbu. Mela, nżoff fil-qosor ħafna. Kellim, ħallina t-ċanza kommissarju biex jitkellem. Lele veru ħansa fil-qosor. Jina grat għad dawn il-kontributi. Istanomkom ruol siwi xaqtu f'dan il-dokument li eh, Għandi xi u dispjaċini li dawk li ma nistax inwiġibhom. Imma fil-dokument li miss eh, ta' ħidma nistan nġibom. L-annes ta' dan il-dokument għasta paċa numru 8. Intom tistaw taraw illi xejrit fil-surplus tal-budget. Edem minn nizlin, ġifiri nista' tweġeb il-mistoqsija tal-perspettiva finanzjarja. Fl-2000 sa' sena 2001 kienem ritorn kbir rifużjoni kbira nsi lejn l-istati membri ta' dan is-surplus. Nħabba li kien hemm dan it-taħlit dan overlapping li fl-aħħar mill-aħħar ma kienx applika mbagħad fil fis-sena li ta' wara. Għalek dan ifisser illi li kien hemm titjib fuq livell tal-ġestjoni tal-budget komunitarju minnaħa tal-Kommissjoni eh, speċjalment minnaħa wkoll tal-Istati membri. Dejjem ħajkun hemm bilanċ bejn is-semplifikazzjoni u l-kontroll amministrattiv jiena nerġa' nitkellem fuq il- Kwestjonijiet amministrattivi rigward il-klasijiet dawn kollha jridu jiddaħlu hawnhekk dan id dokumenta riflessjoni kif ukoll idea li naħdmu fuq proposta illi tista' tkun iktar pożittiva għas-semplifikazzjoni. Jiġifieri kif nistgħu nifukaw aktar fuq kontrolli, fuq ir-riżultati u fuq il-ġestjoni mill-lat tal-audit jinaħseb illi il parlament l-bira tal-parlament ta' jaħsbu li eh, għanna bżon nifukaw iktar fuq l-audit fuq il-kontrolli ta' rizultati. Jiena naqbel 100% ma' dak Jindu xaqsam il-ġestjoni komuni, specialment fuq livell tal-ġnus ma'uda, eccetera. Dawnek mux jimnizzel fit-tekst, imma l-aġenziji kolla huma differenti għal dak li huma l-kontroll u pratikament talbuna kontrolli fuq fondi illi jinġu allokati għal dawn organizzazzjonijiet internazzjonali. Ovvjament, hemm rapport ta' fiduċa ma' dawn organizzazzjonijiet iżda aħna irridu nagħmlu konfitu tagħna illi irridu naraw li hemm kontroll fuq il-budget ta' 100% minu responsabbli jekk jew bekk għal din it-tip ta' eżekuzzjoni mhux sodisfaċenti. Aħna rridu nħarsu lejn dak li saru fis-snin li li għaddew u hekk xejn ma kienx hemm biżejjed kontrolli fuq livell nazzjonali l-istaqas bejn istituzzjonijiet komunitarji. Hemm ukoll ħaġa fundamentali fuq livell ta' istituzzjoni komunitari il-bizza li il-ruol amministrativ li ħajdaħal fil-amministrazzjoni tal-fondi. Għalix fil-fassat il-parlament ma kienx flessibli kienem u koll dizastri li saru fuq livell komunitarju minħabba fil-fat dawn il-problemi li huma marbuta mal-kontroll. mal kontroll u mbagħad kien hemm kontroll politiku. U dan ukoll għandu jiġi minn dan il-Parlament. Il-punt dajjef hawnhekk prinċipali huwa l-fatt li l-Kummissjoni Ewropea hija dik responsabbli għal ġestjoni tal-budget komunitarju iżda mbagħad fuq minn 80% ta' dan il-budget huwa magħmul mill-Istati Membri. Imma hawnhekk fil- eh, fil-Komitat Sure, Sure, dan din il-problema ser tibqem kif inhi. Aħna rridu naħsbu ftit iktar għal kif għana naħdmu iktar il-qoddim u għalek tajb li kollegi u koll jaħsbu fuq dan il-punt fundamentali li jista' jkun li waslu għal proposti interessanti iktar il-qoddim. Grazzi. Aħna għanna ma laqniġ dan il-punt, issa li ser namlu li għabbażi tal- dokument ta' ħidma sta' jkollna skambju fil-qosor ta' opinjoniet. Issa, diskussjoni li mis, aħna kontenti ta' sew illi kummissarju Lewandowski qal illi kien lest li jgħidilna dak li kien hemm imniżżel fil-dokumenti revizjoni u darba kien xifja. U eh, ġi jina veri kontenti li ġewnek fostna fil-dan il-komitat għaliex naħseb illi kull memm imnizzel f'dan id-dokument għandu jiġi implementat iktar għal-ġejjini, ġifiri l-perspettivi finanzjarji li ġejjin. Dan huwa ton ġenerali ta' dokumenti l-lek l għawad għal boħra l-kovissarju fostna. Muxet għet nistennew li kunem prezentazzjoni eżawstiba tal-dokument nasab il-koll minnkom li kienu prezenti meta dan il-dokument ġi introdott tafu xi ħaddan, iżda forsi jista' tina xi introduzzjoni fil-qosor u mbagħad nissuġġerixxi li nduru l-gruppi skont id-daqs tagħhom. Mhux neċessarjament il-koordinaturi li jitkellmu ma' kull min jixtieq illi jitkellem jew forsi ntalab illi jagħmel mistoqsija mela ejdulem l-sinjal issa. Jekk dan jaħbad ikun koordinatur ukoll mhix problema. Imma Ejduni min ħaj jitkellem fis MEPP, soċjalisti, ecc. Il-Komissarju, kjoġ bok fitek. Grazzi tal-istedina tijak. Ma tantx għadda ħin il-presentazzjoni tal-revizjoni tal-budget fil-plenarja. ċittadini kienu l-ewwel, ċittadini tagħna li kienu ehm, eretti bil-ċittadini kienu l-ewwel li saru jafu x'kienet fiha. Jiena smajt ukoll il-klim sabiħ ta' Sur Gariga kif ukoll eh, għawek smajna il-diskors dwar iċ-ċifri li huma nizla il-miżin fl-annes. Din iktar introduzzjoni dwar l-għażliet minajr ikunu qegħdin nippreġudikaw deċiżjonijiet politiċi minn qabel. Meta jitkellmu pereżempju dwar ir-riżorsi. Ja kontroversjali iżda jidher illi mod ġdid kif qed eh, titqis din il-kwistjoni u jidher li issa jidher din il-kwistjoni tal-own resources eh, qed eh, iktar qed toħloq interess għal diskussjoni jien din qabel kont diġà bdejt nitkellem dwar ma kien hemm iktar reazzjoni kritika leja, issa iktar hemm affinità lejn l-idea isa. jina nkun lest li nisma xinu il-pozizjoni formali tal-parlament. Ma din l-iktar wahda li popolari. Ġifiri għandek seba b'kollox, seba għazlit b'kollox, bat għandek il-5 plus 5, il-5 plus 5. U din hija kondizjonali għaxan jifisser li tkollok revizjoni. U revizjoni ta' veru jfisser tikonna rezervi għattini periodu u riservi obbligatorji inkella inkella mista taħdem. Ġvidi kja kondizjoni. Iżda minna ħal-oħra aħna irridu naraw li sa fejn aħna nistgħu nbidlu l-kompożizzjoni tal-budget, il-kompożizzjoni tat-titli pereżempju għandna żewġ t-qoddimna, l-ewwel wieħed huwa kważi nistgħu ngħidu rivoluzzjonarju illi npruvaw nimiraw għalejn li niksbu l-għannijiet u xinu xinu. Tini wieħed u sempliċement li nsaħħu eh, u naqdu ċertu eh, titli eh, biex ikonna iktar proċedura semplifikata. Għanna u koll ċertu strumenti innovativi, għanna grupp kolleġ li għet il-taqa regolarment biex jiprofa jara kif għatitħol fis-seħ per eżempju għandek il-proġett Eurobond jew EU Guarantee Bond per eżempju għall-infrastrutture li forsi jisir ikun imdaħal f'komunikat is-sena d-dieħla. Ġvir progress huwa strumenti finanzjari innovattivi li l-indika li aħna konxi bisħiħ ta' ta' l-limitazzjonijiet tagħna. Ħaġa oħra hija marbuta ma' diskussjoni regolament finanzjarju. Dandu naħseb fidejn is-sunjura Ingrid Glessler mhix qed hawnhekk illum, imma naħseb illi il- revizjoni annwali ta' dan il-regolament finanzjarju huwa marbut ma' dak li ntqal hawnhekk. ir riċerkaturi sa li xebaw minn din il-prokrazija Ewropea ikunu kuntenti ferm li jaraw din il-proċedura semplifikata speċjalment għal beneficjarji żgħar. Allura dawn huma żewġ binarji li qed jaħdmu mod parallel illi jitkellmu dwar sustanza, il-tul ta' żmien, il-kompożizzjoni tal-budget, is-semplifikazzjoni aħarrija ta' regolament finanzjarju ta' strumenti innovattivi l-ftuħ ta' un resources iżda importanti wkoll li konna riflessjoni ta' dak li aħna qegħdin niskutu ħafna fil-Parlament, jiġifieri x'għandha tkun is-sura tal-politika tal-koeżjoni hija territorjali ħafna. Uh, u mbagħad l-attenzjoni ħad tiġi allokat motija lil żoni foqra u mbagħad il-post ta' ta' fil-politika ta' agrikoltura Ix-xejra ta' dan il-proporzjonijiet li sejrin qed su kull ma jmur għandha tisokta. Mhux tantiċipa jew tinfluwenza b'xi mod imma jrid ikun hemm qawwi biżejjed biex ikun hemm ċertu reazzjonijiet minn ċertu blitt kapitali eh, tistgħu taqtaw naħseb minn huma dawn. U dik hija l-introduzzjoni tiegħi. Jiena lest bil-qalb kollha li miġeb għal mistoqsijiet tiegħek, iżda bil-qalb kollha wkoll nismaha <laughs> il-kummenti tagħkom. Għax aħna għadni f'fażi ta' deċisiv ta' riflessjoni għal dak inxaqsam iż-żoni ta' nfiq għal dak nxaqsam politika ta' kozjoni ta' agrikoltura, dawn id-dokumenti importanti daqt se jkunu f'dejna, naħseb għal novembru ikunu għanna. U eh, mux għed nitkelmu dwar deċizjoniet aħarija unek, issa għed neket nitkelmu dwar il-komunikat fuq il-koezjoni unbat minnaħa naħa tal-kol tal-politika ta' agrikoltura na taslinna sal-2011, bidu 2011. Grazzi tassew mela għanna seba minn-nis li jixtiqu jitkellmu fissam il-gruppi unbat wara dan konna kellima fuq għabazi individuali. Issa, kemm jista' jkun zommu fil osor Rama Berger uh, fissem IPP. Grazzi tassew. Ningrazzja għal komissarju għall-introduzzjoni tiegħu hekk kif edna dan id-dibattit su revizjoni ma jħaddanx dak illi aħna fil-Parlament konna għadin nanticipaw fil-Parlament 2006 u għabbażi ta' dan ħan nippruvaw dan niċċaraw ċertu affarijiet f'konċiljazzjoni. Ovvjament hemm xi punti fil- dokument importanti u interessanti għal komitat tagħna tal-xur. U nixtieq nisħaq fuq dak li qed rigward il-semplifikazzjoni tal-implementazzjoni tal-midterm review ħalli noħarbu mill-kritika tal-, -implementazzjoni tal tita l awdituri Jekk il-Komissjoni trid taħdem magħna fuq dan il-punt, trid taħdem mal-Parlament biex tipprova tirriforma. U naraw li kunna kontroll budġetarju xieraq. Hija xi ħaġa tal aġa billi wara tliet ġibgħat wara it-trasferiment globali tal-programm ITA, il-Komissjoni b'daqqa waħda sabu mit miljun euro minn xibkien. Aħna ma nistax, ma nistax nifru l-qoddimek bil-politika tal-budget. Aħna, meta nitkellmu dwar l-għon rizorsi, nitkellmu dwar rizorsi li ma ntużawx taħt ċertu ċertu eh, tit li tal-budget. Nar tlieta kont fil-Bundestag f'Berlin u jiena tilhom tridu taħarsu lejn it-trattat. U dan jgħid illi l-Unjoni Ewropea minkejja il-fatt li il hija waħda illi għandha tuża l-own resources bħal esempio jagħmlu l-Microsoft. Dan huwa mniżżel fit-trattat aħna nkollu qegħdin immorru kontra t-trattat. Jekk ma nagħmlux dan u jridu ngħidu dak li huwa mniżel u jingħad mod ċar fl-aħħar mill-aħħar. Potenzjalment nistgħu neħħu ċertu għon resources flok oħrajn. U hawnhekk għandna bżonn insibu ċertu unanimità għamil aħar. Din hija xi ħaġa li aħna wkoll irridu nkunu ċari dwarha fil dokumenta revizjoni tal komissjoni aħna semmejna perspettiva wiesa għal politika tal-budget din hija dan huwa tajjeb ovvjament, iżda dan ma jipplikax biss għal politika tal-budget u il-rabta mal-budget li għana palessa mandu xaqsam u kol mal linji differenti ta' politika veru li minn semba l-approċ territorjali sami tal komissjoni u dak li xaqsam il-politika ta' koezjoni ma' sekonda aħna edna li fil-Parlament aħna rridu nżommu ma' livell budgetarju ta' CAP. Issa fin non paper illi aħna rekord aħna aħna għanna rekords stijaw fil-parlament, aħna t illi aħna l-ammonti nu xifri għedin jinżlu minna ma nħarsu lejn itħul mill it-tħul mis-salarji. Issa, per esempio, jitnasa dwar Kanada u l-ftuħ ta' s-swiq. Eh, dawn għandhom eh, dawn dawn għandhom ideja protezzjonista fuq is-suq tagħhom tal ħalli per eżempju, allura mhux sew li nimxu hekk, aħna rridu nitkellmu mad-diġiż kollha ħalli jkollna approċċ holistiku għax inkella ħadd ma jistaħda bis-serjetà. Irrid ikonna kontinuità kemm jista' jkun, irrid nitkellmu dwar l-infrastruttura dik importanti. Rridu naraw illi aħna qegħdin nitkellmu dwar il-bombi jew kwestjonijiet finanzjarji xorta waħda trasport u enerġija jdu jkunu eh, punti jew l-anib termini ta' infrastruttura ma jfissirx però li politika ta' komunità titwarab mill-budget imbagħad il-Parlament u istituzzjonijiet oħrajn ma jkunux involuti l lest illi nisħol fil-dibattitu iżda il- l-involviment tal-parlament huwa jew ħaġa kritika. Qed nitkellem qed niħseb dwar il appoġġ mill-BIB. Mill-EIB. Aħna qegħdin ehm, aħna neħtieġu li konna struttura ġdida li naħsbu dwar ser nagħmlu f'termini tal riċerka ta' programmi ta' innovazzjoni ċinu importanti għalġejni tal-Ewropi, jek aħna nixtiequ nagħmlu dan jrid ikollna approċċ għalistiku għal fondi ta' dawn il-proġetti. Aħna li marridux li jibatu ċertu programmi skapti toħrajn. Għax m'għandniex il-fondi xirqa li jistgħu jiġu allokati lihom irridu nsibu risorsi kollha neħtieġa u ndaħluhom fil-frame Maltian framework. Interessanti dik li kien nissemmi dwar kwistjoni kim tiħa 5 plus 5. Tajjeb li aħna naqdu tabella rigward xiridu xiejdu il-modelli differenti. Estensjoni ħames snin li ikonna forsi program ta' ħames snin le. Timus taħdem. ma nistax nżommu mal ma nistax, però nżommu l-affarijiet kif inhu jekk kien dwar 5 plus 5. Forsi jekk inti għandek pakket bilanċat fil-Kunsill mela forsi nistaw nġildu li noqodu, nivitaw noqodu nġildu kol ħames snin, għanna bizzejaċ namlu. Għanna kontenti li nġu kun id diskutu kol ħames snin, unbat jek inti teħtieġ struttura fuq żmien twil ma nistgħux ngħidu li aħna kuntenti dawn il-klawżoli ta' reviżjoni banali, aħna rridu ngħidu li l-Parlament jridu jkun imdaħħal fir-reviżjonijiet u fir-riformi u trid tinżel il- tal-bit tagħha tal mod illi il-budget tal-Unjoni Ewropea hum sawar b'mod flessibbli. Umbagħad il jekk ikun hemm iktar tal-bit li eh, jidulhom maħna u jinħolqu matul iż-żmien wara ħames snin kun nistgħu nerġgħu niddiskutuhom u nitolbu li dawn jiddaħlu. Jiġri tkellmu dwar il-modelli kollha, imma eh, ħna rridu nkunu leġitmi ħalli nkunu nistgħu nkunu ktar ċari dak li xaqsam il-tul perdu ta' żmien u l-mekkaniżmi ser jintużaw sabiex nkunu nistgħu nagħtu il-kunsens tagħna fl-aħħar mill-aħħar u naħseb illi din għandha titpoġġa fuq l-aġenda tagħna għal Diċembru jew bidu ta' sena d-dieħla meta aħna nibdew niddiskutu l-modelli differenti fid-dettall. Grazzi Sur Salvalla l-SND. Grazzi tassew, Signora Chair. Kommissarju Lewandowski. Bil-verità, jiena ftit eh, nfix klawnek għaliex mhux qed nitkellmu dwar riviżjoni ta' affas multianwali li aħna tlabna pala komitat budġetarju, inti fl-istessin tgħid li din mhijiex proposta għal perspettiva finanzjarji iġejjin illi jistaw fl-ħar mill ħad tkun prezentazzjoni ta' ħafna għażliet. Jina, bażikament jiena ma nafx kif fan interpreta dan id-dokument. X'suppost nagħmlu bih? Inti qed tuża l-kondizzjonali qed tgħid jista' jkun, forsi jkun. Inti qed titkellem dwar koeżjoni, CAP u il- multi għanwali li huma kollha dibattiti li għandna ikolna f'dan dan il-komitat, fil-fatt għalhekk għafna dan il-komitat biex naħsbuna un tħattu dwar il-tfassil ta' politika fl-Unjoni Ewropea u kif din nistaw nizluwa fil-perspettivi finanzjarji li jmiss. Ovvjament dawn huma dibattiti kbar illi qegħdin jiġu proposti iżda aħna rridu nassumu li aħna ma nistawx nintlu fil dettal ta' dawn il-kwistjonijiet varji li jinti semmejt fid-dokument sempliciment għax ix-xogħol tagħna ikkun minnaw ġumatejn oħra għamer xoħlu l-esta kollox minna ħatijaw. Kifet? Ma nafx kif għandi namel biex naqra dokumenti, mandi tles punti xin għamil. Għanna s dan dokument illi ħares in revizjoni tal-perspettivi finanzjarji esistenti aħna tlabnija għabbażi tal-strategija tal-Lisbona ġdida li kenna li għanna strategija tal-Unja Ewropea 2020 fisseħ u li ma jkonniex rizorsi rekwiziti li finanzjaw għaddin mhix ħaġa li jem nizza fid-dokument. Fil-fatt qas għandha x'aqsam tal talba tagħna. Għalhekk jidher li iktar il-qudiem ħajkollna nitkellmu fuqha. Hija xi ħaġa kurjuża li titkellem dwar flessibilità u l-importanza tal-flessibilità u fiħdan dan il-komitat u fil-komitat ta' budget aħna kos fuq din l-importanza iżda dak li huwa importanti f'termini ta' flessibilità hija li neżerċitaw flessibilità inti għandek ċertu strument, għandek ċertu għażliet, inti għandek il-possibilità għal ċertu aġġustamenti għal perspettivi finanzjarji żgħar mux għedin nużawa, sew, għanissa nħolqu xaxi strument kiku ma jek għan implementaw għamar xej. Il-grupp SND ħoss illi u importanti li la eh, eh, din idea tal-own resources li huwa fil-fatt insemmi fil-dokument u jideri li l-Kunsil jideri u għall-est illi jiddiskuti dan. Forsi biex jilħaq ftejn, ma biex jiddiskutih. Inti tkellem dwar forum possibli tal-own resources, għattajt li mhux speċifiċi, se jkun hemm oħrajn Hawnhekk u xaġa interessanti hija. Aħna tkellimna dwar il-taxxa ta' tranzazzjoni u din kienet xi ħaġa importanti ħafna suġġett eh, jahra. Veru li l-possibilitajiet kollha mhumiex imniżlin u ta' barra ma ukoll. Għalli ma nafx għalfejn inti esempio, għazid possibilità u ma eh, possibilità oħra. Inti tkellimt dwar problem tal-krizi, żmien ta' austerità, importanza li nżidu valur miżjud, u nżidu l-infiq, dini ħaġa tħassib nisew. Għana għaddin, nofs ta' krizi, ma jfisser li jistabili xu valur miżjud Ewropew, dan jfisser li jkollna iktar effiċenza fl-infiq, le kemm jekk inkunu fil kriżi, kemm jekk maħniex qegħdin fi kriżi, irridu nagħmluha anki li kieku konna qegħdin fi żmien fejja mitkabbir. Aħna irridu naraw illi ikun hemm infiq par excellence. Dinja ħaġa li għandha tkun ta' bil-fors, kull tip ta' kontest. Ma nsibx li ħanna tal kommenti, ma nishtiq nisma' minnaħa tal-kollegi oħrajn. Imma nishtiq li l-kummissarju jidi naftit eżattament kif għanna l-interpretaw, kif għanna naħdu dan il-dokument, xanna nagħmlu bih. din hija parti mix-xogħol tal-kumitat kważi kważi nistgħu ngħidu illi qed tindaħlu f'xogħolna. Imma nistgħu wkoll narawha mill-lat ieħor ngħidu grazzi tal-niżid il-proposti kollha eh, li jistgħu jinqalaw. Ovvjament kunu dibattejna li tista' twassal għal progress, ma tista' tilluminani fuq dan, grazzi. Grazzi ħafna, jensen kellu għandu ideja tajba li eh, nsejħu il-review paper, nsejħu la reflection paper. U jemet eh, nispiċaw fil-punta t tluq ta' soltu fil-dabattitu tagħna. Sir Hagrand, ser nibda bil punti pozitivi l-ewwel. Fil-grupp liberali aħna rridna li konna diskussjoni serja fuq loan resources u aħna kontenti li l-Kummissjoni qed tippreżenta diskussjoni ambizjuża ħafna daqstant aħna nilqgħu dan id-dokument, din il-parti tad-dokument. Il-kollega tiegħi mid-Demokratiċi Soċjali rrid li jitkellem dwar eh, tip ta' taxxa paħda partikolari iżda aħna rridu nitkellmu dwar dawk kollha li huma vijabbli, kull tip ta' taxxa li hija vijabbli. Għalla stant dan huwa dokument tajjeb dan hija parti tajba ħafna tad dokument Imbagħad hemm il-kwistjoni tal jura Bonds aħna naħsbu li huwa importanti li jkollna diskussjoni serja fuq proġetti differenti li jiffinanzjaw l-interess Ewropew għal daqstan dan din parti tad-dokument tippreżenta ċertu affarijiet tajbin fuq livell formali. Fuq uh, eh, mill-lat iktar kritiku jina naqbel mal-kollega tiegħi mill-grupp tal-SND li huwa xi ftit diffiċli li tifhem ir-rwol ta' dan id-dokument. Wieħed mid-dokumenti li kien imqassam lilna jismu Lessons Learned from Tomorrow's Budget u nixtieq nistaqsi lill kummissjoni Eh, xidġviri il-kelma tomorrow għal-Kommissjoni għaliex għalija hija l-2011 12-13 u eh, 2014 iżda Għana unek qed nitkellmu dwar strateġija ambizjuża ħafna fil-forma tal-istrateġija tal-2020 għani għanijiet ambizzjużi ħafna u dawn qed jiġu riflessi tajjeb ħafna f'dan id-dokument li intom tajtuna. U il-kwistjoni i, domanda i, il-Kommissjoni kif ser tassigura li l-istrateġija tiġi implementata fi sentej letni li ġejjin qabel ma naslu għal perspettiva il-finanzjarja li imiss u fejn ser nassiguraw parlament ser jagħmel dak kollu li jista li nappoġġaw l-implementazzjoni fuq l-istrateġija tal-2020. Iżda qabel 2014 għandna l-2011, 12 u 13 Eh, ġifiri, dan ifisser eh, li għanna 30% tal-ħin għal dan u kif ser nużaw dan il-ħin. Il-Kummissjoni titkellem dwar regoli prezenti għamlu shifting tal-fondi proċess iktar diffiċli u twil u dan huwa minnu. Aħna kellna ħafna idejat tajbin dwar shift ta' dawn id-dokumenti 4.7 ta' dan il-dokument jitkellem dwar dan din xaġa importanti ħafna ħna għandna bżonn nirrispondu għal ċirkustanzi li qegħdin dejjem jinbidlu anke fl-2011, 12 u 13 u din għax li rrid nisma' aktar fuqha. Jiena ċert li dan id-dokument għandu idea tajbin ħafna l-perspettiva finanzjarja li jmiss u jiena ċert li ħafna minna jaqblu mal kontenut ta' dan il-dokument. Naħseb li l-iktar ħaġa problematika hija din fejn inti trid tassumi dak li qed taħseb il-Kummissjoni u għal daqstant jiena grat ah, għal diskussjoni u ma rridux noqogħdu ma jkunx għalfejn nagħmlu istituzzjonijiet u nimmaġinaw xejn personalment jiena ma nemminx li aħna ser jirni xilna nkampaw billi nħarsu biss lejn li ma parti mill-budget preżenti jappoġġa l-istrateġija tal-2020. Aħna għandna dan il percentax ma nistax niftakar x'inhu jidher tajjeb ħafna za mhux percentaġġ qed juri bidla fil-budget Ewropew. Din dan juri biss kemm il-budget preżenti qed jappoġġa. Aħna mhux qed nitkellmu kif parti mill-budget qed jimplementa l-istrateġija tal-2020 u kemm huwa l-persentaġġ li fil-verità ser iwassal għal bidla biex nimplementaw l-istrateġija tal-2020. Dan huwa punt li jiena ma nistax li fejn ma nistax insib risposti laf dan id-dokument u lanqas fil-dokumenti l-oħra tal-Kummissjoni għal daqsant ikun tajjeb kieku il-Kummissarju jista' jagħtini xi ftit informazzjoni. Jiena konvint li il-Kummissarju għandu risposti tajbin ħafna għalina. Grazzi. Grazzi card. tejt il-President. Fil-lista tal-kelima tiegħi issa għandi lil ħodor Sur Butika fejn xtieq jitkellem se jitkellem fisam il-ħodor jew se jitkellem fismu. Jekk se jitkellem fisam il-ħodor, jista' jitkellem issa jekk le naddu għal ħelga Xtaqt nitkellem fisem il-ħodor iżda natu preċedenza lin-nisa. Le, tgħid il-President, żgur li le. Dom ma jagħmilx sens tal-argument. Tajjeb, se nitkellem fissam il-ħodwar tgħid il-Sinjor Helga. Dan huwa dokumenta riflessjoni iktar mill-reviżjoni tal-budget iktar għal kontenut politiku Jena nistani kritika dan, għaliex jena xtaqt eh, li nara budget review paper. Hemm ħafna proposti li għamlu sens fil-dokument, nistgħu nitlu fid-dettalji iktar tard, iżda nixtieq nirreferi għal kwistjonijiet strateġiċi. Aħna qed eh, nitkellmu mal-Kunsill dwar il-budget u il-Parlament ivvota seba' punti ewlenin tiegħu waħdi hija kwistjoni ta' rabta tal-budget għal ambizzjonijiet iktar wiesa dak li qed nittamaw huwa li f'dan il-perjodu tranzizzjonali 2012 u 2011 um, kien hemm xi bidliet il-Kunsil irrit li ma jwassalx għal tibdiliet, għal bidla politika. Għirran saqsi il-Komissarju, xinu l-wol tijak fir rigward tal-interessi u l-bilanċi eh, fir rigward tal-review paper? Inti trid politika li bċertu mod jintappoġġa l-interess tal-Parlament u il-dokument tijak, iġifiri fi klim ma naslux għal-2014 u nibdew nibdu namlu bidla issa. Il-kollegi saqsew l-istess domanda xinu il-kor politiku ta' dan il- dokument u meta ser jibda japplika dan. Din hija ta' relevanza tini nofs tal-midterm prezenti għal-pjanar eh, finanzjarju. U t-tini domanda li ġiet mistoqsija wkoll mill-SND l-istraġija tal-2020 bil-bidliet kwalitattivi kollha li hemm fir rigward tal-modernizzar tal-politika ta' skabbir u sostenibilità fi riċerka u xif soħrajn kwalitativi. Naħseb li din ehm, da tkun qabel 2014 xini l-opinjon tal-Komissjoni għonek serġazaw dokumentakom biex din tibda minn qabel tisforzaw li tibda minn qabel fl-interess tal-Europa jew kella se naħlu il-ħin iż-żmien kollu sal-2014. Dawn huma id-domandi tiegħi u jiena qed nistenna r-risposta tiegħek. Grazzi tgħid il-President nista' ngħidu għall-ħodor. Le, fil-fatt dawk kienu l-ħodor issa ngħidu għall-ICR tgħid il-President. Grazzi ħafna jiena mhux ser nikritika l-fatt li għandna nażin dokument minna ħata l-Kommissjoni dan huwa dokument tajjeb ħafna Dan huwa dokument fi stadju ta' diskussjoni għal stant din hija dan huwa kontribut tajjeb ħafna. Jista' jkun xi ftit ta' ħela ta' ħin jekk għandna narabaraw wisq fuq loan resources jekk naraw kam rawnek naraw ħafna opinjonijiet differenti, pero ma hemm lebda rrida lejn dibattitu għal fiskalizmu ġdid jew inkella distribuzzjoni ta' riżorsi domestiċi u kif dawn jistgħu jiġu eh, minn fuq bejn l-istati membri u Brussell għal daqstant ma nafx jekk dan jagħmel sens li niddibattu issa. Għandi xi dubji fil-rigward tal-valur miżjud fuq naħa u li fqar reġuni minnaħa l-oħra. Fil-rigward tal-iktar reġuni foqra, jek din tiġi formulata xaġa mhux egoista, dan huwa l-aħjar mod ta' kif nistgħu nagħtu valur miżjud u ta' valur miżjud fil-fatt għandha l-Ewropa għaliex huma jkunu jistgħu jibbenefikaw bisħieħ mis-suq uniku. U biex nibbenefikaw mis-suq uniku, Dan huwa fattur kolossali li jista' jgħinna l-koll li noħorġu minn din il-kriżi. Is-suq uniku huwa utli għalina l-koll. li stati li benefikaw li ħalsu nista' l benefiċċji fl-indikaturi li għanna dispożizzjoni tagħna fuq uh, skala makro u b'mod partikolari fil-kuntest tal-politika tal-koezjoni. Għal daqstant dan huwa għakumment kritiku minnaħa tiegħi fir-rigward ta' dan id-dokument. Iżda id-dokument innifsu nista' ngħid li nilqawh u napprezzawh. Grazzi. Grazzi sanadu għal Miguel fisem il kuj Grazzi, jena musser nuqqa nitkellem fit-tul wis dwar eh, mm, din ir-reflection paper. Ser n-iswa bħala n-iswa bħala dokumenta riflessjoni. Jien naħseb dan li jem għażla bliet ta' f'dan id-dokument. U dini li f'rigward ta' kċenijiet tal-budget li ħaġa importanti hija li ntejbu l-effiċenza. l-ekkem sejħa meddi ta' finanzjament innovattivi għandhom lan li jagħtu fondi għal proġetti speċifiċi. Fi kliem ieħor hawnhekk qed nitkellmu fuq budget tal-istess skala b'sorsi finanzjarji li jistaw jappoġġaw għatta proġetti. Dan il-modell ser jagħmel xogħlu kif suppost għandi dubi. Jiena nissuspetta li iva nistgħu niksbu ineffiċenza efficienza, skużawni, però niddubita kemm intervent ikbar tal-Unjoni Ewropea fuq proġetti għal eh, żvilupp sostenibbli u kreazzjoni ta' xogħlijiet għandu jiġi bbażat biss fuq flows finanzjarji ġodda jien favorihom. Partikolari na favur tal-Eurobonds. Lek imsejħa tipi innovativi ta' finanzjament joħol u skrutinju demokratiku. Kif ser nimmonitorjaw dawn l-istituzzjonijiet li ser kolom rwol finanzjarju ta' veru f'dawn il-proġetti. Allura, din hija l-ewwel domanda tiegħi. It-tieni huwa kumment fuq il framework finanzjarji fid-dawl tal-esperjenza tagħna fil-passat x'inhuma l-garanziji li tatina l-Kummissjoni li l-Istati membri fil-fatt ser jaqblu fuq reviżjoni ta' midterm. Aħna nafu li mill-qafas finanzjarju preżenti l-istati membri iffirmaw għal PEN dan huwa ftehim interistituzzjonali mal-Parlament u l-Kummissjoni. iżda meta żmien jasal li nagħmlu il mitter review dawn jgħidu le, issa ma rridux nagħmluha u mhux se nagħmluha. Allura, jekk aħna ser ngħaddu għal pjanijiet ta' xar snin, il-problemi kollha li aħna kellna rapporti interim sir kolom jiġu indirizzati bċertu garanziji għaliex inkella ser nirriskjaw li konna għafas finanzjari multjanwali ieħor li li ser iħallina mwahlin għal 10 snin f'pożizzjoni fejn qas inkunu nistgħu nittrattaw l-inċertezza ekonomika li hija waħda mill-karatteristiċi ewlenin ta' dawn iż-żminijiet. Għal daqstant għall-lan tal-budget kif jista' l-budget Ewropew jitratta din l-inċertezza mhux biss eh, politika iżda wkoll ekonomika din hija kwistjoni li għadha ma ġietx indirizzata xejn. L-aħħar punt tiegħi u għadwar silenzju li għem f'dan il-test jiena smajt il-President tal-Kummissjoni Ewropea fiktar darba li semma l-bżonn għal dimensjoni soċjali fuq livell Ewropew li tikkomplementa l-politiċi soċjali fl-istati membri individwali. Jien ma stajtx naqbel iktar b'din id-dimensjoni soċjali iżda dak li qed ninnota huwa li huwa assenti minn dan it-test u għaliex huwa assenti. Nan fatt. Punti ħor li aktar kumpless l-opinjoni tiegħi. U li l-Ewropa f-situazzjoni fejem differenti bejn l-istati membri mod partikolari dawk li li jomx zona ta' zona euro. Hemm interventi f'dan iż-żona euro li huma strutturali. Politika ta' koeżjoni jidher li ma bidlitx dan iċ-ċiklu ta' diverżjoni li l-Unjoni Ewropea daħlet fih li um, kibar bil-kriżi. Għal-daqsan din hija domanda tiegħi f'dan il-kuntest. fejn huwa probabbli ħafna li din id-diverġenza ser jissa' kif il-Kummissjoni qed pjana din id-dimensjoni soċjali bħala parti mill modella għaliex nistgħu ngħidu li nafusna iva se nsibu xi tip ta' soluzzjoni fil-forma tal-politika ta' koeżjoni għandhom impatt b'saħħtu dirett, jikkrew xalijiet, tejbu il kapaċitajiet tan-nies, iżda nafu li sar politika ta' koeżjoni mhix biżejjed biex eh, tevita li dawn id-diverġenzi fil-jem fl-Ewropa ikomplu jiggravaw. L-aħjar ħaġa li nagħmlu hija li intejbu dimensjoni soċjali fiħdan imma mhux fost l-Istati Membri. Grazzi. Issa l-aħħar kellim is-Sinjur Andreasen. Grazzi, Sinjur President. Jiena xi ftit um, ħadda wkoll dwar dak li hemm fi dokument il-kontenut ta' dokument. L-iktar ħaġa li tinkwetani hija li dan din hija riflessjoni li din turi li l-Kummissjoni mhux qed tifhem eżattament eh, xini li toffri budget effiċenti. Din hija kwistjoni li la tinkwetani għal ħafna żmien din twassalna situazzjonijiet bħal din li li faċajna l-ġimma l-oħra u din il-ġimma fejn waqt li il-Parlament jappoġġa u japprova il-fond tal-ħalib għal 300 miljon għal budget tal-2011, il-Kummissjoni Ewropea tibat emenda tal-budget biex innaqsu dan din il-linja tal-budget tal-2010. Dan huwa li jena nsejħlu budget eh, ineffiċenti. ċqed namlu għawnek? Jena qed naħseb jekk il-Kummissjoni tifhem xir-rabta li hemm bejn budget ineffiċenti u irregolaritajiet li l-qorti tal-awdituri eh, isibu kull sena f'bosta eh, osma tal-budget. Jekk mhix irregolaritajiet jew frodi, din hija kwistjoni ta' diskussjoni. Iżda, fil-fondi tal-koezjoni jisiru ħafna regolarizajiet u l-budget li aħna proponejna fil u aħna votajna fil-budget ġifiri għal 17% zida fil-budget tal-koezjoni. Ġifiri biex nikkonkludi nixtieq ngħid li aħna maħniex f-pozizjoni li ndibattu l-own resources jew zida f'own resources jew proposti oħrajn l own resources jekk aħna maħniex kapaċi nofru li ċittadini Ewropej budget effiċenti. Grazzi, grazzi ħafna. Issa għanna l-rapporter ser jagħmel intervent qasir qasir ħafna. Tejt il-President. Umbat il-Kummissarja tina risposti tiegħu. Grazzi ħafna, ser fil-qosor. Jena għettilkom diġa ħafna formazzjoni. Issa fi rigward ta' dibattitu tal-om resources hemm interess. Kemm naħa tal-Parlamenti fuq kemm naħa tal-Kummissjoni. Rridu nirrikonoxxu li il-lawn resources il-ġodda huma surpluses mill-budget u il-marġini ta' varji kategoriji. Xorta hija xaġa sorprendenti li il-Kummissjoni jirni toħroġ dawn is-surplus fil-budget kull meta jkun emerġenza, meta jkunna bżonn xi flus biex nittrattaw ċertu ċirkostanzi bħal pereżempju liter. Dan mhuwiex hawn resource ġdid. Dwar il-perspettivi finanzjarji. Din hija kwistjoni li rridu niddibattu waqt il-Kumitat Xhur u fl-istessin xtieq nifakar il-kollegi li aħna dottajna pożizzjoni ta' ħames snin. Kollunka bidla għal din il-pożizzjoni tista' timplika kondizjonijiet ta' flessibilità u ċertezza fil-proċess tar review tal-budget. Dawn ma ġewx mill-ħuqa sissa u għanna nistennew li l-Kummissjoni toħroġ bi proposti il-mod kif il-Kummissjoni tara dan huwa li d-dokument jkun utli għal futur wara l-2014 però. Li ser jisir bilan tal-futur iktar immedjat. Iġifiri, iktar biex jitratta l-perspettivi finanzjari futuri mill dawk prezenti. L-antijaj u għallin indirizza il-perspettivi finanzjari iktar immedjati. Fl-opinjoni tiegħi dan huwa dokument tajjeb u mhux daqshekk il-bot mill-pożizzjoni tagħna. Huwa fih ħafna punti lenin li huma utli ħafna għalina fil-kumitat xhur Naħseb li l-Kummissjoni qed tagħmel xogħol, aħna qed nagħmlu xogħolna, l-Kummissjoni kellha toħroġ dokument ta' riflessjoni, dak li qed insejħulu aħna, jew inkella xi tip ta' dokument uffiċjali li jitratta il-punti ewlenin tal-perspettivi finanzjarji u issa um, stajlina li nagħmlu xogħolna. U għetajab jekk aħna nixxilna li konċidu mingħajr ma jkun hemm dibattitu minn qabel. U nek il-Kummissjoni jiena l taħdem fuq għaweħida, nam kena l-ebda input, dan huwa dokument segret ħafna. Minnaħat tal-Kummissjoni, l konklużjonijiet huma simili ħafna fiż-żewġ każijiet, pereżempju l-valur ta' Ewropew, dijat tal-Kummissjoni, dawn huma dawk li aħna prezentajna fil- reflection paper tagħna f'dokument li konna ġimgħa d-diela wkoll waqt l-istraġija tal-rigward l-istraġija tal-2020 ħanna din fuq l-istess livell ukoll naħsbu bl-istess mod. Hemm xi kwistjonijiet fir-rigward l-istraġija tal-Ewropa 2020 Waħda hija li aħna lkoll naqblu l-perspettivi finanzjarji l-ġodda ser jiġu pjanati fil-kuntest tal-istraġġija tal-2020, iżda mhux kollox ser jidħol dan il-kuntest aħna niskellmu dwar 43% eh, ta' nfiq fis-seba punti tal-flagship kommissjoni qed taħseb jekk hiex il-politika tal-koeżjoni u l-politika tal-agrikoltura għandhom jinġu involuti wkoll, ma nafux jekk dawn huma l-affarijiet kif għandhom isiru l-affarijiet. Kif il-kep u l-politika tal-kohezjoni se jiġu inkorporati? Dokument huwa ċar, ċar biżejjed dwar suġġerimenti fuq l-agrikoltura, politika tal-agrikoltura. Fejtejt li għandu jkun hemm koordinazzjoni aħjar bejn l-istrateġija u l-politika tal koeżjoni din tkellem dwar eh, konċentrazzjoni, kriterja ta' koerenza u tindirizza kif il-politika tista' tiġi mirata iktar li l-istrateġija tal-2020. Unbat hemm punt li tkellimna dwar l-lum, ġifiri u titjib fil-kwalità tal-infiq. Jekk intom rajtu dokument fid detal intom tistaw taraw li komissjoni għandha ħafna proposti li ser u xi kontroversja iktar tard minħabba l-fatt li l-kapacità ta' reġuni u l-istati membri li jiksbu il-fondi fil-futur ser jkun marbut ma' l-kapacità ta' sorbiment tagħhom u koll l-istruttura fl-amministrazzjoni u koll l responsabilità tal-amministrazzjoni li jirnexxila tagħmel il-maniġjar effettiv fuq l-infieq. Dan huwa punt importanti ħafna u dan se jiġi kopert fid-dokument ta' ħidma tiegħi. Tira President, jien bħala rapporter nista' ngħid li dan dokument utli ħafna, jien ħossni jassikurani li dokument tal-Kummissjoni mhux daqshekk differenti minn dak tal-Parlament fi rigward tal-prinċipji għall-inqas. Mm, jiena rtimur li l minn mill-Kummissjoni fil-rigward tal-prinċipi ġenerali, ta' xorta waħda nishtiq najt li dan dokument nil nilqawh u nasib se jkun li ħafna fi xolta na futur. Grazzi. Bin auch der gleichen Meinung, ähm, dass Iva, grazzi se. Jina għabeli li dan il-dokument ser jkun bazi tajba biex aħna naħdmu fil-kumitat tagħna, iżda jiena ma nemminx illi aħna ma tajna l lebda input aħna ma staqsejni staqsejnikomx formalment biex tibbatuna xi ħaġa. Intom smajtuna. U dan nistgħu naraw f'dokument. U jekk jiena pjuttost sodisfatta bid-dokument. Issa il-Kummissarju. Grazzi għal-kommenti tagħkom. Kommenti pozittivi sissa. Il-bira għed jkun frustrat fi trialogu meta sibna dawn ir rizorsi addizzjonali biex nifinanzjaw ITER. Imma nista' pereżempju nipprovdu budget ta' emenda ġdid, punt numru 10, illi jindika biċar illi dis-sena aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni iktar minn 300 miljun euro li ma ntefqux fl-agrikoltura. Din hija realtà tal-iżviluppi tal-infiq tagħna. U għalhekk il-kwistjoni hija jekk dan dawn il flejħu se nużawhom għal iter jew le u kif irridu naħol u dan iċċaqli fil-finanzjar tagħna nafu illi il-programmar għal dis-sena għas-sena d-dieħla għall-agrikoltura jrid ikun madwar 340 miljun euro inqas mill-abbozz tal-budget. Dan mhux e, żvilupp pożittiv, iżda l-inqas minn qabel irridu nkunu nafu dan u minn qabel nużaw l-appropriazzjonijiet b'mod flessibbli Dan ser taraħ bil-miktub u se tkun għas frustrati mill-bira. Sadwar CAP dinja parti b'saħħita parti delikata tal-budget Ewropew trabi tinftiem ħażin. Għaliex din hija 40% ta' 1% tal-GDP u din il-politika komuni. Fl-osma l-oħra ta' politika fejn hemm l-infiq pereżempju nazzjonali u apparti minn hekk ikun hemm il-budgets Ewropej. Għandna 40% tal-impjiegi fl-agrikoltura fl-Ewropa u 40% tal-budget. Dan irridu impoġġu fl-aħjar kuntest. Fl-iktar kuntest xira, din hija politika tal-kumità. Jiena konsu dwar il-fatt li fl-2009 dan jidher biċ-ċar fil-rapporti is-sussidji diretti għal budget tagħna kienu daqs nofs il-medja ta' tħul tal-bdiewa dan huwa ħafna diġà dan huwa appoġġ eżistenzjali mhux apparti minn dinja aktar minn nofs ta' tħul tal-bdiewa li qed jiġi mill-bod Ewropew. Din hija kwistjoni serja hija deċiżjoni politika serja tittieħed fil-ġejjin dwar żoni rurali tal-Ewropa u emnuni din tista' tkun inqas fl-2020 milli issa jiena spiss jgħidu li minn Pariġi minn Varsavja jina ġej minn eh, pajis tal bdiwa u dan marriċ ninsih, marriċ ninsa l-pajisi tal bdiwa fl-Europa. Dan ser, din ser tkun l-axħar parti tal-problemi tan-negozjati tagħna fil-ġejjieni. L-Onorevoli Gardija Zabaljubra fetħet id-diskussjoni il lis imsejħa natu isem ġdid l-dan il-dokument ta' riflessjoni sur Gariga u kollu kollegi oħra tkellmu dwar dan. Ovvjament kien hemm review mhux revision ta' dan. F'din ir-review nistaw naraw li kunem aġġustament tal-prinċipju 2020 kif nistaw narawħ, per eżempju, tkabbir intelligenti dwar li ċerka u l-innovazzjoni, l-infiq, jinkludi eh, pjattaforma ta' teknoloġija, osma ta' riċerka, infrastruttura, tkabbir sostenibli. Nallu mainstreaming ta' politika urġenti ta' klima u kol politika inklusiva tfisser illi nġildu il-faqar. U għalhekk għandna din it-trasposizzjoni tal-prinċipji budgetari skont il-linji tal-Istrateġija 2020. Onorevoli Raymond Wager għal tkellem dwar l-aġġustament tal-Lisbona. Iżda m'hemmx aġġustament tal-Lisbona. Kien hemm xi ħaġa prattika ma mhux linji ta' PM. L-aġġustament tal-Lisbona waslet għat-nedija ta' servizzi l-azzjoni esterna. Hawnhekk għandna aġġustament tal Lisbona li huwa viżibbli għalkemm dan jiswenna flus. Jiswenna flejes addizzjonali. Kif nistgħu naqraw id-dokument? rridu niftu diskussjonijiet ma niġudikawx ħafna minn qabel. Għaliex miex l-intenzjoni tagħna illi konna stqarrija b'saħħitha mill-Kunsill pereżempju. Stqarrija l tista' toqtol dawn il-kwistjonijiet li għandhom ikunu miftuħa sal-2011. L-ar, xenarju jista' jkun illi niprovokaw tant li f'Diċembru jkollna kunsil li qed jirreaġixxi mod dirett u joqtol il-kwistjonijiet li suppost għandna nħalluhom miftuħa sal-2011 mingħajr ma jkollna xi diskussjonijiet tabu fil-ġejjieni. U għalhekk Kien hemm ċerta għaqal wara din id-deċiżjoni dwar dan id-dokument bilanċat ftit tedjanti. Ma tagħna ċertu opportunitajiet ċertu għażliet dwar il-ġejjieni. Jiena mur kontra l-istqarrija tagħkom illi m'hemm xejn dwar il-lezzjonijiet. Lezzjoni dwar il-flessibilità mhix mhux eżerċizzju teoretiku. Aħna stajna nimmobilizzaw 80 biljun euro sissa Għalek aħna indikajna li 0 0 003 flessibilità kienet ċaġa importanti biex aħna nirreagġi xo dan huwa eżerċizzju ta' sew prattiku u fir-reviżjoni tal-budget tistaw taraw illi hemm tqarrija ċara dwar il-Fond tal-Unjoni Ewropea. Illi huwa strument li qed jaġixxi bil-mod għandu reazzjoni bil-mod, mod intern, dan jista' jkun xiftat aktar flessibbli, per eżempju, il-kwistjoni tal-katastrofi, eh, tal-dizastru fl-Ungerija, aħna ma nistawx nirreagġixxu bil-fond ta' solidarjetà għal din il-katastrofi. Għaliex istin kienet katastrofi illi saret mill-bniedem u ma kienitx waħda naturali, imma mbagħad kellha konsegwenzi naturali ambjentali. Aħna ma nistawx naġixxu permess tal-fond ta' solidarjetà u allura hemm indikazzjoni ċara illi aħna rridu nsibu modi kif nimmobilizzaw il-fond ta' solidarjetà Jisir aktar flessibbli Għalek fil-lista ta' rizorsi propri għanna żewġ opportunitajiet, żewġ għazli ta' settur finanzjarju, il tassa fuq transazzjonijiet finanzjarja, finanzjarji u il tassa fuq attività finanzjarja. Nafu li għanna ħjil delikat il l-FTT miex qed tinqabel fuq livell interkontinentali u nistaw noħol u jekk dan isi aħna nistaw noħol u ħafna taħwita l industrija għal-mod kif din topera. Kun aħjar illi nsibu vantaġġi biex namlu taxxa fuq il-kumpaniji finanzjarji biex bekk l-industrija ma tmurx band oħra, ma jkunx hemm delokalizzazzjoni. Qegħdin niddiskutu din il-kwistjoni għandna ħjil delikat marbut mal-attività illi t taxxata aħjar il-corporations, il-kumpaniji l-kbar jina nista naqbel ma stqarrija oħra li saret illi aħna irrid ikonna decoupling tal-budget mill-kriżi. Għandna responsabiltajiet differenti. L-Ewropa u l-budget għalli għadin ħaġa importanti ma jistawx ikkunu xi scapegoat għadjufijiet ta' sistemi fiskali tal ewropa Ma rridux nilataw il-ħtija aħna għal eh, deficits għadjun illi qegħdin naraw bħalissa fl-Ewropa. isu għom imma hemm responsabiltajiet differenti. Aħna jrid nerġgħu nirkupraw il-fiduċja tas-suq finanzjarju. Aħna rridu niksbu riżultati fuq dak illi aħna qbilna sal-2013. Is-Sur Haglund kien qed jiddiskuti dan il-mod kif waqara d-dokument grazzi tal-kumenti pjuttost pożittivi tiegħek. Inti kellek raġun kien hemm żball fil- press release. Imma meta taqra dokument u mhux din l-istqarrija tal-istampa nafu illi jrid ikun hemm miktub eh, illi hemm miktub lessons from today, lezzjonijiet illi qed nitalmu. Unbat rajna u kol konnessjoni bil proċedura annwali u l-post tal-Ewropa u l-Parlament u l-Budget Ewropew u l komissjoni fi snin li ġejjin bejn 2012 u l-2013. Il-pożizzjoni tiegħi x'inhi? Il-pożizzjoni tiegħi hija illi l-linji ta' PM minni ċerti mardu namlu verifika dwar dan fl-aħħar konċilazzjoni iżda għalija frankament lan ewlini, l-kisba ewlenija tkun illi l-Parlament ikkun fil-Kamra tan negozjati mill-bidu net fil-perspettiva finanzjarja li jmiss, mux barra mill-Kamra jħej il-rezoluzzjonijiet tiegħu u mbagħad jaġixxi wara illi l-gvernijiet ikunu diġà qegħdin jalqu l-parti tagħhom għal miljoni u l-biljoni li kun fadal, imma l-ikbar kisba tal-parlament ċaġa ta' sew diffiċli iwa imma irrid ikun lan politiku fil-konċelazzjoni fl-2011 dan huwa l-parir tiegħi xiftit imparzjali, jiena mhux qed inkun neutrali hawnhekk. Il-Parlament irid tkun imsieħeb fin-negozjati fil-round intergovernmentali, għalix jekk le qed jaġixxi tard wisq, il-patt ikun diġà sar u aħna qed nitkellmu dwar residual sums u mhux dwar l-involviment reali fit-tiswir tal-ġejjieni għal daqstant jekk hemm mezzi u intom għandkom tant esperjenza ta' membri hawnhekk illi niltaqa' magħhom fil-Parlament. Ta' kif tistaw tibdew in-negozjati tal-2011 siguraw il-pożizzjoni matul il-proċedura, naħseb illi ikun aħjar għal-ġejjeni. Aħjar mill-li taqbdu u tiħdu pożizzjoni fuq il-PM u tamlu ċertu stqarrijiet illi ma jkollhomx segwitu prattiku. Pero daqsekket dwar dan il-punt. Dwar xinni l-linja politika tar-rabta tal-pożizzjoni tal-Parlament f'din il-logħba finanzjarja għal ġejjeni, is-Sur Xmanski kien l-unika wieħed illi tkellem kontra il-parti ta' riżorsi propri ta' dan id-dokument. Huwa qal illi f'dan il-kriżi, f'din il-kriżi mhux din dan mhux l-aħjar mument biex aħna nqajmu diskussjoni. Imma frankament l-idea li nipprovokaw din id-diskussjoni f'nofs l-2010 saret minħabba il-problemi fiskali ta' ħafna ministri tal-finanzi li qalu li kien ikun aħjar li jitnaqsu l-pagamenti diretti li minnhom jibbenefikaw tibbenefika l-konsolidazzjoni tal-finanzi jekk jitnaqsu l-pagamenti diretti irridu nsibu xi ħaġa oħra. U din kienet il-motivazzjoni ewlenija biex aħna noħolqu dawn id-diskussjonijiet wara li jien mort f'ħafna bliet kapitali fl-Ewropa li huma jistgħu jirreġixxu bċertu kritika, iżda informalment kulħadd qed ifittex mod kif jibdel l-għamla bejn ir risorsi propji u l-pagamenti diretti għaliex kulħadd jinsab b'ċertu awsterità, kulħadd wieħed xi ħaġa lil kummissjoni 3% anqas minn 10% e, f'da waħda 7% ta' deficit tal-budget f'perjodu ta' sew qasir. Mem ebda kontradizzjoni bejn il-valur miżjud nafu l-valur misru vizju f'dak li għandu xaqsam li informu flejjes li raġuni l-aktar fuq radinja ċaġa li hija diffiċli ndefenduha fuq medda twila ta' żmien. Pereżempju l-ġbir ta' rizorsi, l-networks trans-Ewropej, valur miżjut jina taw jek nattu tweġibit komuni għal problemi komuni pal per eżempju tibdil fil-klima u s-sigurta tal-enerġija, valur miżjut u reazzjoni, hija reazzjoni komuni għal dizastri naturali, għal arar jew eh, zoni oħra, nappoġġaw il pajjiż biex ma jibqax waħdu u ma jirreġiċiċ waħdu għal katastrofi naturali. U koll illi nikonsolidaw is-servistazzjoni esterna, dan huwa valur miżjut. Valur miżjut huwa dwar mhuwiex biss dwar li għandna nappoġġaw iż-żoni l-aktar foqra, ma nafx min ċert. Dan jinsab fid-dokument tal-Nervoli Gariga u xattiħar, dak dwar dak li għal-sur portax. Jiena naqbel miegħek. Naqbel ma l-ewwel suġġeriment tiegħek mal-ewwel kumment tiegħek illi jekk dan huwa dwar 10 snin mela allura jrid ikonna il-garanzija ta' reviżjoni reali. Il-garanzija hija mamula minn żewġ pilastri, hija bbażata fuq żewġ pilastri, u qed tkonna riserva, aħna qed nipproponu 5% ta' riserva obbligatorja biex nagħmlu rixaf fil-5% huma ħafna, issa qegħdin noperaw 0.03%, 0.03% u għalhekk 5% eh, hija ħafna pal riserva mandatorja biex aħna naġun qasmu mill-ġdid il-budget u naġun faslu l-budget wara ħames snin. It-tieni pilastru hija rrida politika. Inti għandek raġun hawnhekk minn rrida politika biex nirrevedu ma mhux ser ikun hemm reviżjoni. Anke jekk ikun hemm riserva. Dwar dimensjoni soċjali. Din tissema b'mod delikat f'reviżjoni tal-budget il-fond soċjali jkun aktar viżibbli Madan ukollu tistaw taqraw indikazzjonijiet ċari il fond soċjali irid tkun parti mill-politika ta' koeżjoni mhux mifrut minna, mer tkun parti aktar viżibbli tal-politika ta' koeżjoni biex jipprova jindirizza il-kwistjonijiet. L-Onorevoli Andresen passoltu qed tipprova tfittex ċertu kwalità fl-infiq u fl-effiċenza. Dwar l-infiq, hemm ċertu titjib din sejra tiġi indikata fir-rapport li jmiss tal-qorti tal-awdituri dwar il koezjoni li jien nista' ngħid li dis-sena fil 2010 aħna qegħdin innaqsu il-budget u il-pagamenti biljun euro. Fl-2008 kienu mm, tnaqis kien ta' 5 biljun u għalhekk dan huwa programmar aħjar għaliex qed naqsu biljun biss u mhux b'ħamsa ħames biljuni kif kien fl-2008, ovvjament jiena naċċetta l-kritika tagħkom. Fl-aħħar Salvador bħal dejjem għalbu tajba. Ma tantx għamel kummenti imma b'mod ġenerali jkun pożittiv ħafna. Għanna ħafna okkażjonijiet biex nitkellmu b'mod bilaterali. U, u għalek, issa mux ser nikkummenta aktar. Grazzi tal-kummenti pjuttost pozittivi mod ġenerali. Jekk hemm xi ħaġa pożittiva xi ngħid hija li ovvjament aħna eh, lesti li dan nagħmluh, imma fl-istess waqt jiena lesta li nikkritika l-Kummissjoni. l kummissjoni hawnhekk sematna mill-qrib Raymond Berger fil-qosar kħedbu. Grazzi ta' sew ta' dawn il-kommenti li nepuna minna ta' komissjoni mistoqsija supplementari minħabba l-skeda, il-kalendarju li għanna, ħabba li seru konna proposta legislativa fl-ħar ta' ġunju. Tista' l-komissjoni tgħidilna meta l-komunikazzjoni mhux leġislattiva sejra titħabbar. Grazzi. Ma konsa nħalli l-Kummissarju jitlaq mill-kamra qabel ma poġġi il mistoqsija jien. Jekk għax tista' tgħidilna fi qegħdin. Sa Ġunju 2011 iktar tard imma għadna ma ddeċidejniex u x'ser ikun Ġunju jew Mejju. Ser nagħmlu wara li jkun hemm rapport tal-Parlament, ovvjament. Jekk ir-rapport jiġi qabel, nistgħu nagħmluha f'April jew f'Mejju. Il-President tgħid il-mistoqsija hija li jekk qabel dan u ser toħroġ komunikazzjoni mhux leġislattiva, forsi fl-2011, fil-bidu ta' Marzu. ta' xie tuxjaqsam mill-komunikazzjoni ġenerali għal perspettiva finanzjarja li jmiss Dinja ċaħġa xi ħaġa li aħna ser nindirizzawha frabta mal-pakket finanzjarju li jmiss, imma ma nafux li huwa l-aħjar żmien, dinja xi ħaġa li għat irridu. Nindagaw dwarha. Tajja, pues, tlet kellima fuq il-lista l ta' Spermer, l-Università Għajna Butikov, għambat l li Arlene McCarthy. Il-Komissarju jixtieq jitlaq apparentament. Tajjeb wis, grazzi tal-li ġejt il hawnhekk illum. Nixtieqlek ġunata mill-isbaħ. U nittama illi tirnexxi wkoll fil-laqat li għandek kif irnexxejt illum. Iva. Grazzi President nistaqsi xi mistoqsijiet il-Kummissarju u għalhekk issa qed nitkellem għal ħajt. Meta naraw dan it-test tal-Kummissjoni nistgħu forsi nidħlu fil-lowest common denominator fejn hemm ħafna hemm xi ħaġa għal kulħadd ma m'hemmx għażla reali. Kif qal il-Kummissarju dan huwa dokument pjuttost tedjanti għandu raġun. Jekk aħna nużaw l-istrateġija Unjoni Ewropea 2020 bħala kriterja li permess tagħha aħna rridu niġġudikaw il-għażliet tal-baġit tagħna, mela allura hemm headings partikolari rridu nirriformawhom. Wieħed mill-ewwel headings huwa dak marbut mal-politika tal-agrikoltura komuni fejn 18% biss tal-dan il-fiq u f'konformità mal-anijiet tal-Istrateġija 2020 ta' tkabbir għaqli sostenibli u inklusiv dan irid jinbidel. Dawn is-sussidji mhumiex effiċjenti f'termini ta' innovazzjoni, f'termini ta' ħolqien tal-postijiet tax-xogħol u f'termini ta' effiċjenza ta' riżorsi. L-anijiet ewlieni tal-Istrateġija 2020 aħna f'dan il-Kumitat irid konna l-kuraġġ biex dan nindirizzaw marru lil mill-interessi moħbija tagħna. Naf illi uħut mill-bdiewa għandhom nofs it-tħul tagħhom li jiġi minn dawn is-sussidji ma ħafna bdiewa m'għandhomx. Huma kienu obbligati illi jibdlu jinnovaw in-negozju tagħhom biex huma kunu jistaw ikampaw fissu u għeket qed jagħmlu dawk illi jkabru il-ħxejjex il-frott fost l-oħrajn. Neħtieġu strateġija ġdida għal bidja dan ikun l-ewwel pass biex dan il-kumitat u fis-sana li jmiss aħna niktbu innovazzjoni fil-bidja fl-Ewropa. Neħtieġu l-bidja għall-ikel għal ħafna għanijiet u l-futur tagħhom. Nafu li huwa diffiċli. Ma għandhom ġejjeni. Dinja sfida l-komitat tagħna għanna bżon ta' strutturar mill ġdid ta' settur, strutturar responsabli, għanna bżon ta' riforma intelligenti, inklusiva u sostenibli biex ta' nagħtu ġejjieni l bdiwa tagħna. Dwar l-innovazzjoni, ħafna klim sbieħ dwar l-innovazzjoni f'dan id-dokument biex nippermettu biex ċittadini u l-imprenditori jinnovaw permess tal-fondi tal-Unjoni Ewropea għanna bżon ta' sempliċità fil-regoli, fil-proċedura u fl-istrumenti. Irdu nibnu Unjoni Ewropea li tagħti preċedenza lill-utent wasal iż-żmien wara 50 sena. Jirridu nissemplifikaw regoli u naqdu dawk il-fondi li għandhom l-istess għanijiet biex bekk ma jkunx hemm ħafna bibin xwieħed iħabbat jekk irid joħroġ minn din iż-żona ta' sussidju. Il-budget tagħna jrid ikun ħafna iktar effiċenti. din hija xi ħaġa tassew meħtieġa. Grazzi tas-sew, grazzi tajs. għaw sullejnen u zgur jistaj jista' jwieġeb. Onorevoli Butikofru. Grazzi tassew, Sinjor President. Jina, marriċ rridx nitkellem waħdi. Mi marriċ rridx nitkellem għalija. Tista' tagħmel fisem il ħodur Le, il-Kummissjoni telqet u għallura mhux se nitkellem. L-Onorevoli McCarthy. Iwa, President, nista nifhem li jistgħu jiġbu l-istoqsijiet l-oħrajn. Eh, stajt inkludi dawn it-tlet membri, inkluża jiena, biex tweġibna l-Kummissjoni Jena fil-ġejn nixtieq nistaqsi mistoqsija l-Kummissjoni għax ukoll jiena qed nitkellem dwar dan il-punt fisem il-grupp SND. Ma rridx narġa' ntenni dak li ġant qal għaliex id-dibattitu issa diġà sar. Jiena naħseb li f'dan id-dokument il-Kummissjoni tittaħseb dak li mhuwiex maħsub għaliex inti taħseb dak li mhux maħsub tirrifjuta dak li mhux possibbli. Naħseb illi f'dan id-dokument hemm nuqqas ta' ambizzjoni. naraw qasam partikolari ta' politika ta' koeżjoni, ovvjament tajjeb li għed isemmi li impressjoni fil-gvernijiet nazzjonali dwar l-ambjent fir-Renju Unit hemm deċiżjoni biex aħna innaqsu il-fondi għal reġuni għal koeżjoni mill-gvern kondem Ma tantx hemm fondi għal azzjonijiet tal-ġejjin tal-Unjoni Ewropea. U allura fejn jinsabu dawn ir-reġuni foqra li qegħdin jiddependu fuq l-Unjoni Ewropea l-valur miżjud. Meta naħsbu dak li mhux maħsubx qed tara l-Kummissjoni din il-proposta li ħarġet minn diġi Reġo fejn qalet illi minħabba l-inefficienzi minħabba il-problemi li għandna bir-regoli illi l-kollega tiegħi semma dwar l-applikazzjoni tal-fondi reġjoni li forsi għanna bżon li nifinanzjaw dawn il-proġetti 100% ma jkunna struttura ċara. Irdu neħu eh, dawn il-piżijiet ta' burokrazija u ta' amministrazzjoni li nafu li joħolqu problemi. Jina u kol, staqt nitkellem dwar il-kwissjoni ta' sit għazliet illi titkellem dwar il-kummissjoni. Il-kummissjoni tejt li dawn is sit għażliet jgħatu kontribut għal modi flessibli, modi intelligenti kif aħna nistaw u ċertu għażliet tal-ġejjen, Jiena naħseb li jekk naraw żieda fuq eh, l-approċċ tal-Unjoni Ewropea għal VAT din tista' tkun xaġa aktar viżibbli, tista' tkun xaġa trasparenti, imma il-problema hija li hija diffiċli li niksbu appoġġ għal dan. Il-VAT hija taxxa regressiva U fl-aħħar net mhux ser ikonna popolarità għal dan il-budget li huwa bbażat fuq tassa regressiva. Jiena disappuntata ħafna pal-kollega Spanjol Illi l-Kummissjoni rrifjuta din l-idea tal-FTT imma fil-komunikazzjoni tagħha tgħid li settur finanzjarju bħalissa mhux taxxat biżejjed, is-servizzi m'għandhomx VAT u tgħid iva aħna nistgħu nappoġġaw FTT fuq livell globali nistgħu naraw fuq livell tal-Unjoni tassa fuq l-attività finanzjarja, ma ovvjament diġà għandna FTTs, jekk narawx qed jiġri fir-Renju Unit għandna tassa fuq l stem duty. Din ma eh, ħolqox distorsjoni fis-swieq u lanqas għamlet dannu l-istituzzjonijiet finanzjarji u naħseb il-Kummissjoni tittinnova iktar hawnhekk ma tipproġettax bla doċ aħna f'Marzu votajna fuq rezoluzzjoni dwar l-FTT staqsejna għal evaluazzjoni ta' impatt u qed nistaqs il kummissarju biex jagħmel xi ħaġa dwar dan. Għanna bżonn ta' aktar ħsieb innovattiv dwar l-Eurobonds. Naħseb Eurobonds hija idea tajba naraw kif jaħdmu u ma' għodda tajba għall-investiment u mod partikolari l-istati membri li mhux qed jagħmlu investiment u infrastruttura dan jista' jgħin għat tkabbir fl-Unjoni Ewropea, l-istrateġija ta' tkabbir. Imma għal darboħra, kif għal komissarju, irridu naraw x'idejat konkreti u sasliet konkreti ser jitresqu. U l-punt fundamentali saqtin għajjem mal-komissarju, ma forsi l-komissjoni tista' jġibni. Aħna għanna stati membri illi għedin jappoġġaw ħafna mdawn l-azzjonijiet il-ġodda. Huma votaw favur servizz ta' azzjoni esterna, favur uh, autoritajiet ta' supervizjoni għal istituzzjonijiet finanzjari fl-Ewropa. Issa huma kif ser jipproponu budget li dan ser jindirizza, ovvjament irdu jitrattaw il-ħela, l-ineffiċenzi, inneħu l-burokrazija, imma dan biss mhux ser nagħtu budget biex dawn l-azzjonijiet jaħdmu. Il-stati membri b'mod ipokritu qegħdin jgħidu aħna votajna favur. Mbagħad naraw il-ġimgħa l-oħra intqal aħna mardux biss nifriżaw il-baġit imma rridu naqsu l-baġit tal-Unjoni Ewropea. Kif ser jiddeċidu li dan jagħmluh? Stati membri tilgħu l-istess logħba, allura il-Kummissjoni tista' tikseb ċertu għanista minnha tal-Kunsill u tgħidilna kif ser tipprovdilna baġit illi jista' jaqdid miru. Dan qalu ħafna mill-membri għal-istan jista' tabla jagħmel ġid tal-futur tal-Unjoni Ewropea. Mela fuq l-aħħar punt nistgħu ngħidu li l-Kummissjoni batud natra ta' li emendent emenda fuq it-tlet aġenziji finanzjarji tas wieq finanzjari fil-fatt. U għedin jitolbu l-iktar flus, għal menu l-fil-komissjoni għedin jamlu xaħġa, iżda Naħseb għajlin għalet xaġa importanti, l-implementazzjoni ta' l-inta politika li binna fuqhom fuq il-level tal-Unjoni Ewropea. U meta dejna dan diskussjoni tagħna, aħna għedna intqal ukoll minn xi kollegi li aħna rridu niddiskutuh dan fis-sensiela tal-diskussjonijiet. U jiddu namlu dan ukoll dan it-taħdita jrid issir fid-DGs varji. Rridu naħsbu bħala l-Europa kollha kemmi. Ma jistgħux naraw biss id-deċiżjonijiet tagħna u naraw sal-ponta temna neħilna. it-trattat ta' Lisbona ma fallitx għax kien hemm nuqqas ta' idejat imma xi l-implementazzjoni f'stati membri kienet ħażina ħafna u li un mbagħad ċertu deċiżjonijiet u azzjonijiet li tieħdu marru kontra dawn l-istess idejat. Kanna l-istess problema u l-istess problema strateġijiet 2020. U ħanerġaw eh, nkunu qegħdin nitfgħu ġebla fuq sajna jekk maħniex lesti li naraw strateġija tal-Lisbona torbot ma' politiki linji ta' politika nazzjonali. Din hija xi ħaġa li ħan disud ħafna minn ministri mbagħad ma li marru l-dar jinsew kollox. U din tapplika l-linja ta' politika wkoll eh, industrijali u azzjoni esterna u kollox. Ma nafx kif għana ħarbu minna. Forsi rridu naħsbu f'mod ftit iktar oriġinali, iktar il-qoddim. Ma naħseb din ideja li naħsbu pala li nħarġu lejn nħarsu lejha bħala xi ħaġa sħiħa hija importanti. Ma sawx inħallu barra l stati membri. Il-kommissjoni, aħna għeddin, aħna naqodu tenti ħafna fejkun hemm rapportaċ li jsir li l-kommissarju kukoll il-kolleġġ dan id-dibattitu ġifieri nittama li xejn ma jintilef Nixin iċara xie punti pero, forsi tista' tgħinkom di. Nawenet innotajt li brabta ma din l-om resource ġdida u lista ta' għazlid, hemm espressjoni li waslet għal nuqqas taftajim naqas fuq lista għanna il-tassazzjoni tal-settur finanzjarju. U dan dan huwa titlu illi jiġbor fih ħafna idea differenti. Waħed minnhom huwa fil-fatt il-Financial Transaction Tax kif ukoll imbagħad it-taxxa fuq attivitajiet finanzjarji li hija differenti aħna diskutejn jom it-tnejn. Għalhekk ikun nkunu qegħdin niżvijaw jekk aħna naħsbu li mhix qiegħda fuq il-lista hija sempliċiment qegħdin niġbruha taħt l-istess taxxa ta' attivitajiet finanzjarja taħt eh, titlu ta' taxxar ta' settur nazzjonali internazzjonali għalek, għankollu qegħdin ħarsu lejn dan il-taxxa ta' transazzjoni finanzjarja eh, u nirrivedu għaw nirġaw l-ura forsi jena rizik tar dettaljata tal-implikazzjonijiet kollha fi xulli ġejjin fri jista' jkun li hemm għastaf ta' tajjim hawnhekk. Nixtieq nagħmel punta għardni ordni hawnhekk tgħid il-kelliema maċina naf li Eh, iċċalu l-Komissjoni. Ġifiri għallu li musa jkollhom taxxa finanzjarja ta' transazzjoni ma biss fil-kontest ta' wieħed globali. Ġifiri għalli sena 20 sena sakemm tisseħ. Ġifiri din tisseħ fuq livell tal-Unjoni Ewropea li mhux imnissel fil-data tal-Komissjoni. Nixtieq nisa ukoll tgħid il-Komissjoni illi aħna maħniex il-budget review mhux qed jagħmel proposti fuq xejn tkunu sejrin zbal, aħna għadin u ħafna zliet li aħna ser nsu għananizzaw jinek biss nejn. U it-taxxa ta' transazzjoni finanzjarja waħda li ser suktaw fil-analiżi ehm, eh, tagħna fiha. Imma t ċara li aħna maħniex aħna sempliċiment qegħdin nagħtux ideat. U kol rigward li naħsbu 100% dwar il-finanzjar 100%. ninħarsu li finanzjar 100% tal-budget politika ta' koezjoni. Interessanti din, xan għad diskutejna qabel, diskutejna l-efficienza, l-kontroll, u sissa aħna diskutejna il-strument ta' kofinanzjar palla għodda utli biex naċċertaw li kemm il-Kummissjoni kif ukoll l-Unjoni kif ukoll l-Istati membri jaqdu l-esperjenza tagħhom kif ukoll Eh, l-arfin tagħhom u il fat li huma jkunu jistgħu u proċess semplifikat ta' tajjeb effiċenti ta' ġestjoni ta' taxxa. Issa rigward il- il- il- il-periodu ta' żmien, id-diskussjoni fuq problemi ta' implementazzjoni wared wrid biċċar li huwa kruċjali illi l-istrumenti leġislattivi jiġu adottati b'mod bikri. U għalhekk aħna qegħdin niffukaw ħafna fuq il-skeda, isna qegħdin fuq l-istess ritmu palma konna seba' snin ilu. U rajna fil-bidu tal-periodu ta' finanzjarju tara din implementazzjoni ma kienx waħda faċli għaliex aħna maħniex ma konniex ehm, aġiċejna mod ehm, fuqtu bizzejed. Għalek aħna rridu nimponu disciplini stretta fuq il-dozzjoni fuqta tal- t tiġani għafas, u kif ukoll l-istrumenti kollha leġislativi li l-koll tom t-tattaw fis-snin ġejjin għalhekk il-perdu ehm, ta' żmien jwa importanti ħafna metan jisum bat il- l-implementazzjoni li jsegwi. Naħseb li dik il-tazzjoni li ħadna minn diskussjoni ta' ta' dal-ħodu. Unbat għandi punt illi aħna m'għandniex inħarsu bis lejn il affas finanzjarju, ibanki il-regolament finanzjarju. Id-diskussjoni fuq il-regolament finanzjarju li għaddejja bħalissa determina parti kbira ta' regoli tal-implementazzjoni tal-pakket li jmiss finanzjarju. dak ser ikollu impatt fuq il-pakket finanzjarju li jmiss li forsi huwa dan huwa sa il-stadju bitri ta' diskussjoni li jmiss għal affas finanzjarju li jmiss. Grazzi, nasab nistaw nejdu brabta madan illi din il-kustjoni għadda li saqma taxxa ma komunikati dan u komunikazzjoni dan hija xi ħaġa li l-kummissarju ieħor jittratta mhux dan il-kummissarju, dan il-kummissarju mhux biss tkellem dwar l-home resources, irrid jitkeb ir-rapporti għal kunsill għal ministru tal-Finanzi. Bu kunsilli minix ċerta li jem tejt il-kellima. U din taxxa tal transazzjoni finanzjarja għedna li musa jkun strumenti tajjeb. Sur Böge, Iva, fuq ir rown Resources, naħseb li din hija xi ħaġa fejn il-Kummissjoni u il-Parlament u il-Kunsill il-kol iridu jitkellmu dwar li jkunu fuq l-aġenda ta' kulħadd. U mill-bidunet jgħid aħna ngħidu illi din hija soluzzjoni ħajkun l-oppożizzjoni mill-Istati membri u kol dan jista' jxekkel diskussjoni konstruttiva illi tista' twassal soluzzjonijiet għax aħna ħanneħlu fil-kontroversja. Punt ieħor li eh, s-sira tal tres tresqet ovvjament riżultat importanti iktar mis-skeda, ma jkun ħarsu lejn l-skeda li għawnek u possibiltajiet rigward li niksbu riżultat mela aħna sitt xhur aħna qegħdin sitt xhur aħna proponu li nkunu sitt xhur ehm, il-qoddim f'dak li għandi xaqsam iskeda. u l-kommissjoni qed ikun iktar tipprova jsib bilanċ ġenwi bejn il-partijiet kollha interessati hawnhekk u involuti hawnhekk. Jiena kont hemmhekk id-darba l-oħra u kienu kol iktar għalbini f'xogħol tiegħu. U jrid jaħdem iktar prioritajiet prijoritajiet tiegħu. Inti u ukoll u tajpetu li miex kusini bistaħa fondi. Imma l-iktar li ser li ninnegozjaw Imma l-punt huwa li ta' intom tasbu li dawn l tmenin program ser kollom jiġu um, analizzati mill-ġdid jew evalwati mill-ġdid għaliex idea ta' kontinuità trid titqis ukoll għaliex ħalli dan kollu jkun jista' jimxi ħarir. Inkella jkun qogħdu nerġgħu nfasslu kollox mill-bidu mela rridu nerġgħu nwarbu kollox, nabbanduna kollox. Inibdew minn ġdid. Għalhekk Rridu narraw dak li għamilna li kien tajjeb u mbagħad ippruvaw nagħmlu l-emendi neċessarji sabiex ikunu nistgħu nelbu l-isfidi ġodda. Iva, Nasta dan l-approċċ jagħmel sens għal kulħadd, Salvador. Grazzi Sidni Reċer. Li għandi rekomendazzjoni għal kommissjoni illi tista' tkun ukoll uh, għandha xaqsa ma' xogħol reporter forsi nistgħu qisu li l-perspettivi finanzjarji li ġejjin għandhom ikunu bbażati fuq l-istruttura ta' 2020. Ukoll qedna ngħidu għad biċċa. Però fil-dokument tal-Komissjoni hemm xi ħaġa nieqsa, xi ħaġa nieqsa mid-dibattitu fid-dibattitu kollu ġifieri kull tip ta' indikazzjoni ta' sa' fejn huma lesti li jaħdmu l-istati membri fuq is-strateġija eh, eh, ta' Lisbona 2020. Eh, kem ħajkunu marbuta biex jimplementaw dawn il-għanijiet. Issa jekk il-Kommissjoni mhijiex se torbot il-lobby għal meta jiġi għat ta' dan il-pjanijiet, ma jistax ikun illi il-perspettivi finanzjarji jaħdmu sew jekk li mri ma waslux u jirqux il-miri taħħom, li suppost. Forsi, jinfaħam il-laħar komunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-perspettivi finanzjarji li ġejjin għanda tispeċifika mod aħjar dan il-karattru obbligatorju sab għal dak kendu xaqsam ma l-proġetti nazjonali u xtib ta' mezzi jew metodoloġija għanda tuża l-Komissjoni Ewropea sabiex istati membri jirrispettaw dawn l għanijiet tal-pjanijiet nazjonali tagħhom inkella se jkun diffiċli ferm biex wieħed ikollu il-suċċess fil-implementazzjoni tas-sena eh, tal-strateġija xin. Nittama li komissjoni id din dan dawn l kolla kollha fil- fil-rapporti tagħha. Is-strateġija 2020 għandha tkun prioritarja bil istati membri il-fondi kollha li aħna għanna qed jiġu moħlija. Nkella busta jirna xina, waħedna żgur li le. Dawn l-affarijiet kollha jridu jitqisu bil-qalbu. ħattijħor le tajjeb wis tgħid il-President. Nadu mella punti tliet anzi punti tlieta u erba' nistgħu ngħidu li għalaqnihom ukoll. Aħna effettivi ħafna fil-lużu tal-ħin għad tagħna tgħid iċ Mela issa dak li oriġinarjament kien suppost pod numru titla fuq l-agenda. Ħeġi diskus issa, ġifiri nħarsu lejn l-istrateġija ta' sena 2020 u kif ser naħdmu fuqa. Aħna diskutejna. Il-rapporter isu għandu xi dubju. Jien ħsib Salvador li forsi Eh, xtaqt t-tina ftit ideja ġenerali ta' dwar l-input illi salle, le ma ma tixtiex? naf li musa jkollna dokumenta ħidma sa wara ismiħ għax imbagħad għax ma l-esta fil-ħin iżda jiena dal-għodu kont qed nipprepara ruħi biex nġija għaluli li inti xtaqt titkellem dwar il-reflection paper imma wkoll xtaqt tagħmlilna ġabra taqsira tal l-implikazzjonijiet ta' xasaġija xinu xinu ma jekk li mhux kas naqma mhux għalfejn għamlu. Imma jekk tixtieq tixtieq ħaġa tista' wkoll. Sinjura ċer. Ma fil-verità il-fatt li proċedura tal-konċiljazzjoni tal baġitu u dan il-meeting il-laqqa ta' xur toħloqna xi problema li dawn jitlu wieħed ġalieħor. Għandna il-proċedura antiċipata għallak nċaqsam il-kontributi minna ħatta delegati u minn tal-delegazzjoni sura biex nkunu nistanak għatmu fuq il-strategija 2020. Issa, minna tal-Kommissjoni. Għana dan il-tekst fuq kif għandhom jiġu strutturati l-perspettivi finanzjarji li ġejjin għal dak li xaqsam ukoll il strateġija 2020, iġviri, forsi għaddu uh, wis qabel il-waqt li specialment meta nqisu l diskussjoni li kena mal-komissarju forsi li rridu nistennew il-kontributu mill-kollegi qabel ma kommentaw. Jina naħseb illi u koll rrit n-integra fil-dokumenta ħidma tagħna fl-imkien ma' segretarjat qed indaħħal ukoll konklużijiet tal-diskussjonijiet illi kellna lobu kif ukoll il-kontributi tal-kommissjoni kif ukoll il-kollegi tiġi. veri. Ma nistax insit prattikament għaliex illum ma minna progress mxejna l-qoddim fuq dan id-dokument ta' ħidma wara li eh, taħtidna mal-kommissarju. Issa, il-diskussjoni mal-kommissarju kien iktar tifoka fuq il-strategija eh, 2020 u fuq il-komunikazzjoni tal affas finanzjarju li jmistribni. Ma nixin zidu aktar għonek dan. Grazzi, mela, xaħatiħor dak il-kas. Le, jek mux il-kaz naddu mal ewwel għal punt numru 6 fuq l-agenda, A o B. Kwistjoni oħra? Le, ħat man ktar punti xie għajem, mela tajb, wiz, nistan nifakar kompis il-laqa tana li mis, sa' seħ fil-22 ta' novembru ġewwa Strasburgu, mis-7 sa' 9 sa' fil-axija nar ta' Għalek ningrazzjakom il-kol, tal-li ġejtu għaw. Xuħut minnkom daqtan ġanarakom fil-għalilis. Saħħa.